Shagwan, Yeah? Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. We... Għan nofsinar tajjeb, eżis kollegi, nishtiq li nibdew bismiħ għanna il-lingwi kollha disponibilità tagħna ġifi kulħadd jista' jitkellem bil-lingwa tiegħu għandna traduzzjoni simultanja b'xi 15-il lingwa differenti. Nista' nilqakom il-koll natikom merba għal dan ismiħ. Nishtiq nitlobkom sabiex tifmuna li aħna bdejna 8 minuti tard. Il-problema i illi il-tnejn wara nofsinar ikunu għadhom ġejjin il-kollegi għal din raġuni qed nħuggos li għandi tnejn il-viċ-presidenti tiegħi ġifieri Virġoli u Gomex illi diġà waslu u illi iż-żewġ co rapporters sur Kofort u sur Jeċek edin għawek u kollu nara li għanna għaxar kollegi oħrajn li huma prezenti diġa żgur li ħaj jiżdiedu iktar ma jgħaddi l-ħin. Natikom merħba għallaqa tal-lum u nixtieq li forsi natikom ftit informazzjoni tal-bidu. L-ewwel net, ir wol tal-avukati il-kontrolluri tal-ekonomiċi u tal-banek fiħdan il-Panama Papers diġa diskutajn darbtejn dan is-suġġett issa it-tielet eh, sezzjoni sa taqsima ta' din id-diskussjoni nixtieq nistiq nerġa' nilqa u nagħti merba lil dawk il-kellima li kienu mistietna. Għanna żewġ rounds l-ewwel ħajkonna il-każ Franċiż u ħajkolli il-Patrick Suen xtiqna tih merħba li huwa il-Chairman ta' Societe General li huwa bank fil-Lussemburgu u mbagħad għandna parteċipanti oħrajn f'din il-fażi fit-tieni round ħajkolna il rappreżentant tal svizzera jiena irċivejt darbtejn minn żewġ banek il ma miex ġejjin ħajku ma jishtiqux ikun prezenti mill-Credit Suisse għallulna li huma mhumiex ma jistgħux jiġu għawek din laqa jkun għad dispożizzjoni tal sta jistgħu jwieġbu mis-sossijiet tagħna u anke minħata tal-UBS. Kien hemm ukoll itra li rċivejna fil-2 ta' marzu li għallulna illi kieku darboħra kieku jiġu iżda ma setawx. Jina ma tanġ kont konvint kolli nejt illi dan li kien responsabli u li kien prezenti ma setax jiġi maħabba raġunijiet personali kien fil-fat għawek fil-Kumitat taksi illi meta kien hawn il-bombi fil-metro u kien imweġġa fil-fatt u tilef seba. U għal din raġuni naħseb li nista' nifhem illi u għallinna li ma jixtieqx jerġa' jiġi għal fil-Parlament Ewropew minħabba li għaddu daqsxejn taħt xokk. Allura ma nixħan komplu nistidnu l-UBS u aħna niskludu għom minnaħa tal-Portugal, minnaħa tas-Sinjura Anna Gomes u anka minnaħa tal-kollega Melo fejn fil-Portugal aħna nafu li kien hemm każ ieħor ġdid li dan il-każ qed jitlob li aħna flimkien mal-koordinaturi nhar it-tnejn nerġgħu niddiskutu dan il-punt anka minnaħa tal-koordinaturi deċidejna li aħna ħan istidnu l-President tal-Kummissjoni, is-Sur Juncker, minħabba li qabel u kien qiegħed kien lu ċertu responsabiltajiet prova ifittex appuntament xi tħalli jkun jista' jiġi forsi fid-9 ta' Mejju. Nistaħna stedenni għal boħra. il ġima id jkonna missjoni li għamilna fil-Lussemburgu Din kienet il-ġimgħa li għaddiet anzi kellna numru ta' Bannek li kienu preżenti u anke l-avukati li kienu rappreżentati u ammettew li kienu voluti fil-Panama Papers u kol aħna tkellimna ma' żewġ ministri l-umma responsabli ġifi ma' Ministeru tal ġustizja Ministeru tal-Finanzi, ma' l-assoċjazzjonijiet, ma' l-avukati tal-Kamra tal-Financial Controllers u anka mal-KPMG u Coopers. Aħna il-missjoni tagħna fil-Lussemburgu kienet mhux daqshekk pozittiva minħabba li kien hemm min qal li iva konna valuti, aħna iżda l-informazzjoni tas-sena 2016 tajnielkom, aħna avvanzajna wkoll fir-riċerka tagħna iżda l-Panama Papers ikkonċernaw każijiet qabel Ġifiri, kif nista' ngħidha din? Jiena naħseb illi daw kollha li ma jipparteċipaw fis-suq tal-Lussemburgu issa qegħdin jgħidu illi issa aħna kollha għandna kuxjenza nadifa, minkejja li forsi fil-passat kollha għamilna żbalji, iżda fil-Lussemburgu aħna mhux biss qed naraw illi kien hemm 403 persuna illi kienu imsemmija u iktar minn 15,000 postbox company illi kienu involuti anka fil-Panama Papers u apparti il-Bahamas u l-Cayman Islands U koll rajna li kien ħafna każijiet u għaldin raġuni aħna saqsejna lil nfusna fejn il lussemburgu l-Lussemburgu wieħed mill-iktar pajjiżi li huwa affettwat minħabba li l-iktar post fejn hemm dawn it-tip ta' kumpaniji, l-iktar post fejn hemm banek fl-Ewropa fiż-żona euro minħabba li Londra mhix fiż-żona euro u l-Lussemburgu huwa Kif għattilkom it-tini l-iktar post fid-dinja fejn hemm banek għad raġuni il-prattika finanzjarja u fiskali li hemm fil-Lussemburgu mhux dejjem qiegħda tkopri forsi kif suppost u skont il-liġi l-affarijiet. Dawk kienu l-kummenti tiegħi. Walek nixtieq li nibdew minnu fih minna 14 il-ġurnata oħra, ġimatejn oħra ġifir ħajkonna il-missjoni tal fact finding f'Delaware u fl-Stati Uniti minħabba li l-informazzjoni kollha li aħna ġbarna sissa u riet illi fl-Istati Uniti kien hemm żewġ stati federali li għandhom dawn ir-regoli speċjali illi jistgħu jiddiskrivuhom bħala tax haven, juri jistaw siru fil-ġejjin jisum tax haven, u għallura deċdejna li mmur namlu missjoni jemmek. Issa nishtiq nibdew bil-kas Franċiż u nishtiq natimerħba l lill-kellima. Għanna l-mistidna tagħna li huwa Sur Patrick Swet ta' Societe General tal-Lussemburgu u fil istatija tiegħi għandi silvi David Xino li hija il-kap fuq livell globali tal-IFS Compliance għal-BNP Bariba, lan Michel li għat rappresenta Le Monde, gazzetta franċiża u hija ġurnalista investigattiva tal-Konsorzju Internazzjonali ta' ġurnalisti Investigattivi, għanna l-Albert Alu, illi huwa direttur, deputat direttur tal-Servizz tal-Intelligenza Finanzjara fi Franza, Trakfin u Olivier Butelli Staft li huwa CEO ta' Accountancy Europe u anka Paul Gispi li huwa il-manager għal Taxation and Transparency għall aġenzija Accountancy for Europe. Accountancy Europe anzi. Mela, aħna ħanatuhom l-opportunità lil kollegi sabiex jitkellmu għal seba' minuti. Umbat, għanna numru ta' kollegi li xtiqu jisaqsu mistoqsijiet. Nkunu nistaw nibdew bil nisimaw mistoqsijiet tal-co-reporters, tas sur kofet u sur jetzek. Umbat nisimaw il-bija tal-kollegi. Is-sur Patrick Suen ixtiq nistidna sabiex jitkellem l-ewwel joġbok. Merci, Monsieur le Président. Grazie, Sur President. Sur President, Signori, nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtun din l-opportunità biex eh, nesprimi l-pozizjoni ta' Societa ta' soċjetà ġeneral u dimkom u dim dan il-kumitat eh, jiena qed intervjeni eh, L-ewwel qabel kollox bħala ex Segretar ġenerali tal-grupp kont fil-fatt f'din il-kariga sa' Settembru ta' 2015 u kont responsabbli għal kwistjonijiet ta' ġlieda kontra ħasset tal-flus u kwistjonijiet fiskali. Jien ukoll President non-eżekuttiv tal-Bord ta' Diretturi tal sera ta' Sosjetà Ġeneral fil-Lussemburgu illi hekk għall-aħħar 120 sena timpiega mal-1400 persuna u tiżgura servizzi bankari sħaħ fost oħrajn management u bank eh, privat u fost dan is-servizz ta' private banking hija fil-fatt għandha attivitajiet fiduċjarji li eh, fuq konċentraw daw l-artikli f'dan il-Panama Papers. Sa ħan foka fuq żewġ mistoqsijiet, ġifiri eh, x'kienet l-attività tal-grupp tagħna brabta mal-Kabinet Mosek Fonseca u x'kienu l-azzjonijiet li aħna eh, għamilna fil-rigward tagħhom u ehm, fliema biex ngħidlek ambjent regolamentari ġiet imexxija din l-attività x'kienu l-miżuri speċifiċi kontra il-ħasil tal-flus, il-ħadna u b'mod ġenerali miżuri maħuda mill-grupp biex niżguraw ir-regolarità fiskali tal-operazzjonijiet tagħna. L-ewwel net nixtieq ngħid li eh, l-attività tal-bank eh, tal-private banking tappreżenta 3% tal-GNP eh, hawnhekk qed nitkellmu dwar 15 il-Bank Ewropew eh, meta wieħed qisa l-assi b'żewġ terzi tal-assi illi eh, jiġu maneġati fi Franza, fil-Belġu, fil-Renju Unit, għal klienti principalment residenti f'dawn il-pajjiż il-bqija tal-attivitajiet in f'Monaco, l-Svizzera, Lussemburgu, Ġibraltar, eh, u il-grupp fil-fatt għandu l-attivitajiet tiegħu effokati eh, f'dawn il-pajjiżi iżda eventwalment eh, pjanta ruħu eh, fil-vant nofsani l-Azja u fil-Bahamas. Nitkellem fuq il-ġestjoni ta' tal-fortuna, ta' nis tal-ġit, ta' patrimonju, nishtiq nejta unek illi għawnek eh, ehm, din tista' tħu diversa forma ġuridika, par per eżempju eh, life, life insurance, jew inkella eh, kumpaniji ta' patrimonju, inkella trust fi Franza ehm, għanna ehm, għanna biex nejtek struttura ġuridika li t-privileġġa l-klienti privati biex u ma jkun jistaw uh, ikunu jistaw jimmanagġaw eh, il- ehm, savings il-savings tagħhom ehm, u jitfawum fil-fatt ehm, f'assigurazzjonijiet ta' ħajja. Sa nixtieq indur fuq eh, il-kwistjoni tal-Panama Papers kien hemm ħafna artikli li ġew pubblikati biex naraw naqra x'kienu eh, x'kienet ir-relazzjoni li aħna għandna ma' Mossack Fonseca, kien hemm ħafna ġenti ta' spezzjoni biex ngħidlek b'kollox eh, il-ħidma eh, kienet ta' 13 il-1000 sija ta' xogħol u kien hemm eh, ukoll mm, kontrolli ta', ta diligence li, illi saru f'dan il-programm ta' verifika ta' konformità fiskali tal-klijenti. Xeqnejt illi b'kollox kien hemm mm, instabu 66 struttura, 19 eh, il-kumpanija li kellhom mandat fiduċjarju attiv eh, ma mal ferratana fil-Lussemburgu. Fuq minn dawn il-66 struttura kien hemm nofs il beneficjari li kienu eh, li kienu residenti tal-Unjoni Ewropea u il-residenti effettivi kollha fl-Unjoni fil-fatt sa' sallum eh, raw illi kien hemm konformità fiskali u meta dan ma kienx il-każ il-kont tagħhom kien sospiċi kellha blokkat x'inhi sitwazzjoni illum l-ewwel Marzu tal-2017 minn dawn is-66 struttura il- il-mandati fiduċjarji kollha ma' sekk Fonseca ġew imneħi anke dak tal-Lussemburgu apparti minn erba' strutturi li proċedura ta' elu tagħhom għadha ma ġietx għadha ma miex lesta ma. Issa tbaqa' żbatax illi illi għadhom miftuħa ma lebda waħda ma tinstab fil-Lussemburgu eh, hemm uh, ukoll biex nippreċiża uh, l-akwist ta' Clenward Benson uh, li sar f'Ġunju f'Ġunju għaddiet u inħalqu wkoll ħafna ħafna kumpaniji minn Mossack Fonseca u taħmadat fiduċjarju li ġew identifikati fil-portafol tagħhom. Il-proċedura ta' ta' eluqa għaddejja u allura kif għat għadbaqa bis 17 eh, struttura. Sa permettu li nisħa il-punt eh, li ġej għabel pubblikazzjoni tal-artikli tal-konsorsju totalità tal-beneficjari effettivi residenzi fl-Unjoni eh, kienu soġġetti għal verifika ta' konformità fiskali. U kif tistaw taraw b'kollox Societe Ġeneral temmet din eh, situazzjoni deskritta mill-kas Panama Papers, eh, jena nishtiq nisħa eh, li ċifri msemmija f'din fil-pubblikazzjoni li l-ekwatajt ċifri taħħa tmur tmur l-ura tinkludi ħafna imprizi u li minn dak iżmilla u minnhom li u Xtieq eh, ngħid eh, illi eh, qabel anke deret der l-iskandlu ta' Panama Papers il-numru ta' soċjetajiet ta' klijenti tagħna ma' wasal Fonseca ġi naqas baxar darbiet u kien hemm ħafna wkoll mill mill-mandati ta' mill-mandati fudiċjarji li kienu sottom essa proċedura tal flima ambjent regolamentari eh, dan kollu dan kollu sar xnejt li eh, minnaħa minnaħa tagħna eh, ma nixtiequx li jkun hemm benefiċjarji anonimi l li fl-aħħar mill-aħħar l-interess tagħna huwa li tkun persuna fiżika li wieħed jista' jidentifika se jkun hemm xi suspetti nixtieq ngħid li kien hemm 40% ta' dikjerazzjonijiet li saru barra minn Franza u li kienu brabta ma' imprizi ta' patrimonju offshore. Eventualment jekk tixtiequ uh, biex ma noqgħodx indewew mus li traduzzjoni tiegħi uh, nitkellem fuq uh, il-prassi tal-kontroll, tal-konformità fiskali, tal-klienti tagħna. Il-punt importanti huwa li mill-2009-2010 il-grupp waqaf grupp ta' kodiċi fiskali fuq il-grupp kollu kemmu dan wasal biex eh, il-bank jizgura illi il-klijenti tijaw eh, għandhom eh, u um, um, ma konxi ta' riski kolla li għet jihdu bid-dinna ċertu dispozizjonijiet fil-kontratti biex bekk il-klawsoli li indikaw illi il-beneficjari huma responsabili tal-operazzjonijiet partikolarment unek qed nitkellem dwar Franċiżi li eh, rrit kunem hemm ukoll dikjarazzjoni ta' l illum għandhom eh, f'pajis barrali. Nista' l hawnhekk, però nixtieq ngħid li aħna determinati eh, fuq il-kwestjoni bħala Soċjetà Ġenerali. Ixabti bitte dass ich Jiena nixtieq illi nfakkarkom sabiex jizzommu mal-ħin, kella mux ħajkon bżiet ħin sabiex nisimgħu l kulħadd. Issa għanna l-Lan Michel minn Lemont. jek joċbok, Signor Michel. Mikrofonu għal-kellima. Ludwa tajba. Ludwa tajba u grazzi tal-li eh, seħtu li tassew unur li għet intervjeni l panama Papers tafu sustanza ta' dan eh, il-sujġet li għaliex il-komaddejjien għandaw l-axħar sitxur b'din il-ħidma biex taraw naqra ma xnumma l-sfidi f'termini ta' regoli li rritkunem hemm ehm, nixtieq eh, nitkellem bħala ġurnalista, ġurnalista ta' l-ICIJ, eh, kien hemm kollox 300 eh, persuna li ħadmu fuq dan id-dossier. Ehm, kien hemm iktar minn 200.000 ehm, ta' ċentru offshore, bħal pereżempju Hong Kong, il-Cayman Islands, il-British l-Virgin Islands u nixtieq ngħid li lan kien hawnhekk li dawk il-kumpaniji folos li qed jippruvaw eh, jizgħiċċaw minn taħt il-kontroll tal-autoritajiet jew kellha minn xi amministrazzjoni fiskali. U biex naraw ukoll jekk xem każijiet ta' ħasil ta' flus u jekk xem ehm, imprizi li kienu qed eh, u ma responsabli ta' flussi ta' ta' ta' u ta' beni minna jiftraċabilita. Jiena kont responsabli għal kull inkjesta għall mond eh, u l-inkjesta u koll illi saru eh, mill-Konsorzju Internazzjonali eh, tal-ġurnalisti investigativi. Dawn kienu responsabilita Swiss Leaks, Lux Leaks u l x kolla illi ħarġu tal-axħar, nixnejt pero li għawnek, eh, meta nitkelmu fuq eh, Panama Papers, mux għet nitkelmu bizdwar ħasil ta' flus eh, ġej minn frodi fiskali, ma kumpaniji offshore li huma inklużi per eżempju fit-traffiku fit-traffiku tarbija, tan-nar, ta' droga, kif ukoll anke għal finanzjament ta' ta', ta, ta nies involuti eh, fatti terroristiċi eh, u eh, nies li huma mfittxija biex ngħid li nhar id-disa ta' frar għal skandlu skandlu illi kien responsabli għalih prokuratur Braziljan illi waqaf ehm, Mossack Fonseca ehm, kollox kien hemm 3500 eh, ruħ illi kienu b'xi mod marbuta ma' dan ehm, in-netwerk kriminali. Kien hemm ħafna intermedjarji, banek eh, internazzjonali kif ukoll eh, avukati, accountants u bankiera, imma oħrajn illi u ma nqas regolati, nqas marufa, per eżempju, entitajiet ta' ġestjoni ta' beni kif ukoll dawk ta' oti ta' residenza eh, il-Panama Papers eh, kollox eh, konsiderat bosta bosta snin mill-1997 kienem hemm banek gbar HSBC, Credit Suisse, UBS, li nafu li diġa kienu voluti f'kazijiet ta' frodi fiskali u ta' ħasil ta' flus, imma u koll banek uħra li mux soltu naraw mill-NDA, jew Soċjetà Generali, jew nkella Deutsche Bank. Fuq dan qed ngħidu li ehm, iktar meħma sex l-elf mill-fuq eh, mill mitejn mill-fuq mitejn elf banek jew entita eh, kienu eh, kienu voluti eh, f'dan f'dan l-iskandlu, kienu konċernati ġviri minn dan il-business offshore, per eżempju, mill-2012 rajna l societe ġeneral, ġviri, et naraw prassi pjuttost reġenti pero oħrajn li jina maddim dir prassi snin sħaħ, oħrajn li jafu eżattament kien għaddej, xtip ta' negozju kien hemm għaddej ma' Mossack Fonseca, per eżempju mill-2010 law. Naħseb li dan ma nistawx ninjaraw, ma nistawx sempliciment indawru wiċċna għal natu dan għal din eh, realtà. Nishtiq insem, per eżempju kolleġ SBC eh, illi eh, fil t-finanzja bil-qawwi l-reġim Assad hija viċin, is-sur Bashar al-Assad, dan il għaddej mill-2011 anki jekk kien hemm sanzjonijiet Amerikani mill-2008 hemm ukoll UBS illi hija ta' Berlusconi, nafu li huwa mm, nfittex minn Europol kien hemm u koll bosta bosta nies u bosta entitajiet li rajna naqra xinu ma l-possibilitajiet li l-intermedjari jistaw jirġu eh, akkużati minħabba l-involviment eh, tagħhom eh, il konċetta ta' preskrizzjoni hawnhekk però importanti iżda kollox mhux sottomessa għal-kamp penali ħafna drabi kien eh, kien min kien kien maħak bizzejed biex eh, profetta ruħu eh, mill-liġijiet mill-liġijiet tal tal-pajis, per eżempju, ċertu anonimità, mm, fil kasta ta' Renju Unit, per eżempju, nafu li kienem ċertu n-prizi li kienu għat jaħdmu taħt ċertu unanimità u fil-fat li kellhom numru ta' metrokolazzjoni fis sejxel fil-fatt eh, dan kollu kien eh, qed eh, jagħti jagħti palata lil ehm, l-tax l havens li minn din l-attività kienu qed jamlu kemm flus issa il-bank jistaw jipparteċipa b'diversi modi jew billi jkun vejkulu tal-flus jew billi jgħin dak li jkun jiftaħ il-kont offshore jew billi eh, jagħmel management mill-bord ta' ta' tal-assi, però nafu li hemm ħafna interventi, ħafna mm, nies involuti eh, f'dan, il-proċess. Issa nixtieq eh, fuq fuq ngħidilkom x'inhu x'inhu l-frott ta' riflessjoni tiegħi għal dan id-dibattitu għal mistoqsijiet li intom qed tresqu fuq it-tisħiħ tal-qafas regolatorju reċentement dawn l-aħħar xhur kien hemm ħafna li sar, pereżempju l-ftehim internazzjonali fuq l-iskambju awtomatiku bejn l-istati bejn bejn il-pajjiżi tal-OECD kontra il-ħasil ta' flus um, u l-evażjoni fiskali dan ġi fermat mit 28 stat membru miet ta' pajjiżi madwar id-dinja u kien hemm ukoll tisħiħ ta' regoli kontra ħasil ta' flus skont um, skont eh, fil-fat eh, l-entitajiet eh, nazjonali responsabili għal dan is-settur. Però nafu li hemm ħafna kumpaniji mistura li għadhom li għadhom attivi u dan mhux il-bot fis-Sejxel jew fil-Karajbi li hemm anki f'Gers pereżempju u ridda nistipulaw ehm, regoli ċari li jorbtu lil dawn in-nies eh, li il beneficjarji eh, ikunu nafu minn huma li jkun hemm skambju eh, automatiku ta' informazzjoni biex bekk nkunu effiċenti fil-ġedda tal-kontra ħażil ta' flus, grazzi. der BNB Paribas. Bitte schön, Madame Davicino. Signor Davicino. Grazie, Sir President, Ziz Deputati, entom studenti l-BMP paħiba biex tesprimi ruħa fuq din il-kwestjoni kontra um, il-ħasil ta' flus u l-evazjoni fiskali fid-dawla tal-Panama Papers. Nishtiq nirringrazzjakom tal-li tajtuni din l-okkazjoni biex eh, kun nistan kellimkom naqra xina pozizjoni tagħna u l-azzjoni li ħadna fuq eh, din il-kwistjoni ċentrali eh, nixtieq ngħid ir-wol kellimkom fuq ir-wol tal-settur bankarju aħna progressivament saħaħna l-istrument tagħna tal-informazzjoni tal-klijenti tagħna u tas-sigurtà tagħhom Para minn hekk kien hemm programm ta' adattament, ta' adattazzjoni, partikolarment fis-settur tal-private banking internazzjonali. Ħadna erba miżuri strutturali biex naraw li jkun hemm l-adattament ta' dan is-settur l-aħħar xejriet, l-aħħar tibdiliet internazzjonali. l ewel net rajna illi u kull klient jgħat eh, fejn jgħat eh, rajna illi eh, jara li kollu kuntet mal-tim ma' tim ta' konformita u dan ikollu vito aħħari fuq xieġri ridna naraw illi nifmu eżattament minn huma l-klijenti tagħna x'inhu huma l-intenzjonijiet tagħhom, eh, in-natura tal-flussi li jitfaċċaw mbagħad eventwalment eh, fil-attivitajiet tal-bank dan il huwa dan edniħ ehm, fil-ġlieda ġenerali kontra l-evazjoni fiskali, ġeda kontra terrorizmu, eh, kif ukoll ta' sanzjonijiet internazzjonali u ġlieda tal-ħasil ta' flus. Miskor ehm, ta' riskju skont diversi kriterji li jindika illi anzi għandu fih il-pajis ta' residenza dak li jkun il-professjoni, il-karatteristika ta' ta' nies, eh, il-politically exposed eh, persons u Imbagħad ta' bażi ta' dan ikun uh, riżultat uh, skor illi fuq naraw kemm dik il-persuna tirrappreżenta riskju. Imbagħad tkun uh, hemm eżerċizzju ta' um, due diligence. Il-transazzjoniet li jisiru għannom ta' klienti tagħna ċertament huma mafrot ta' sorveljanza skont l-obbligu li għandna li jkunu kontinuament attenti. It-tieni miżura sessjoni tal-attivitajiet tagħna għall-amministrazzjonijiet ta' kumpaniji offshore. Hemm ħames entitajiet illi ġew ċeduti eh, mill-2010 law fil- eh, fl-Iżvizzera fil-Bahama eh, Barra minna ke dikjerazzjoni ta' konformità fiskali hija meħtieġa residenti kollha tal-Unjoni Ewropea u tal-OECD din l-inizjattiva bdejnija fl-2012 u seħebnija ma' programm ta' regolizzazzjoni tal-klijenti tagħna dan il-programm temmejnija fl-2015 fil-kisba ta' din id-dikjerazzjoni jew kellha eh, u f'każ illi din din il-formula ma stajniex ehm, intemmuha eh, eh, tlabna li ehm, l-assi u l-kontijiet jiġu repatriati fil-post ta' residenza tal-klient. Eh, barra minnek, resident tal-Unjoni Ewropea tal-OECD li għandu kont offshore l-eċezzjoni ta' ċittadini ta' Renju Unit fejn qed nitkellmu dwar tras eh, jew nkella eh, strutturi oħra li huma rikonoxuti milkom illo eh, tar Renju Unit. Aħna rapport tagħna inkluda l-attività tagħna inkludiet 38 il-territorju kien hemm Kien hemm dawk fil-lista tal-OECD tal-2009 il-para ġviri tax havens u dawk kollha li ma ħadux biżejjed impenji fuq eh, dik li trasparenza u skambju ta' informazzjoni. Eh, Panam ovvjament tidermi fuq ta' qudiem eh, fost dawn il-pajjiżi, raġunijiet ta' simplifikazzjoni aħna ma mhux biss naqqasna numru ta' pajjiżi li aħna inkludejna fil-lista ta' pajjiżi jekk sejħa offshore, pero hemm ukoll numru ta' ġurisdizzjonijiet illi issa qed naraw impenjati fl-iskambju ta' informazzjoni awtomatika u allura li m'għadhomx jaqgħu taħt ehm, din il-lista illi illi kellna. Barra minn hekk BNP eh, Paribas rajna li niprofaw nsibu eh, niksbu ktar informazzjoni, naraw li Ikon integrazzjoni ta' konformità vertikali biex bekk eh, b'mod eh, b'mod ġerarġiku naraw illi ikun hemm konformità, konformità li tasal anki sa' direttur ġenerali il-Konsil ta' Konformità għalek eh, mill-2014 law eh, is saxħaħ eh, fil-fatt sentejn mm, fl-axħar fl-axħar tal-2016 kellu b'kollox 3600 ruħi għadmu fih, id-doppju ġifieri kif u supervizur u koll li huma prezenti fil-pajzi kollha li qed eh, nagħmlu supervizjoni fihom. Sinjuri, deputati, sur president, naħseb dan juri kemm aħna impenjati bħala grupp eh, għal snin sħaħ issa fi programm ta', ta titjib eh, u ta' proċessi aħjar, ta' trasparenza, ta' ġlieda kontra ħasil ta' kapital, ġeta korruzzjoni, finanzjament ta' terrorizmu u ta' rispett ta' sezzjonijiet finanzjarji internazzjonali. Grazzi ħafna tal-attenzjoni ta'kom. Ino, eh, ix eh, bedanke mich. Grazzi ħafna, ringrazzakom ħafna għal dawn l-aħħar kontribuzzjonijiet nixtieq illi sanaddu ngħaddu għal rappreżentanti oħrajn għanna ir-rappreżentant tal-FIS Franċis Drekfen l-Albert Alu li qiegħed u nixtieq nisimlek biex titkellem. Kirġba. Merci de me donner. Euh, grazie, Sor President, grazie tal-li tajtni ċans eh, li n-intervjeni, grazie u koll eh, eh, l-deputati ta' dan il-komitat fil-fatta. Unek t titkellmu dwar ċellula ta' informazzjoni finanzjarja, ta' intelligence finanzjarja, hija taħdem għabbażi ta' informazzjoni li taslinna u tintbat eh, min eh, u l-uffiċjali. Eh, ġviri aħna ma nistawx fil-fat nittratta informazzjoni li tinstab fl-istampa jew kella li tindbat minn xi persuna fizika minn individu, ġviri trek fin biex nejtek għandazzjoni tassew regolata mill-liġi. Għana Nafu li eh, għanna kuntat ma' nies fil-settur eh, immobiljari, accountants, avukati u bankiera. Il-revelazzjonijiet li rajna fl-istampa li huma frott ta' diskussjoni eh, ta' soġġetti li qed ninteressaw ruħna fih illum waslu riflessi jew biex ngħidlek ħolqu mobilizzazzjoni ġdida ta' setturi kontra ħasil ta' flus fl-2015 diġa wasanna diġa kienu waslunna kienet wasiltina formazzjoni fu eh, il-Panama Papers, pero u koll azzjoni fu ehm, fu eh, fu, fu beneficjari li setaw eh, ikunu valuti kienem kollox 200 l legazzjoni li saru ehm, kollox eh, anzi, issa eh, dawn tal-ewwel 477 eh, ġveri, aħna ħsejna li kien bżonn illi immorru iktar fil-font trekfen b b'mod intern għalet li mill-informazzjoni li għandna nistaw forsi naraw naqra kif nistaw uh, nidħlu iktar fid-dettal. Ridna naraw naqraw li huma l-imprizi li jinħbew wara ċertu eh, entitajiet, eh, għadna eh, ħloqna ċertu ħloqna ċertu targeting. U rajna kif ukoll nistgħu nagħtu daqqatit fl-investigazzjonijiet mill-informazzjonijiet li jastanna Nexxina investigaw 20% fil-2015 fil-mija ta' dikjarazzjonijiet eh, li ċavejna ġew investigati dejjem brabta mal-Panama Papers. Eh, ġifieri biex ngħidlek aħna nqisu r-relevanza eh, ta' dak tal-informazzjoni ta' senna mill-banek fil 2016 kena beħdur 60% ta' din l-informazzjoni waslet inna il-ġiet investigata mis servizzi tagħna. Dan ma jfissirx ġifieri illi kull darba li jkun hemm informazzjoni li tgħaddi b'mod awtomatiku. Le le, rajna li jekk hemmx pereżempju servizz eh, eh, ta' polizija ġudizzjarja u nkella jekk kienx hemm xi awtorità ġudizzjarja biex naraw naqraw anke forsi kif nistgħu nisbu formazzjoni oħra biex nkomplu l-investigazzjoni ġveri għawna kħed jitkallmu dwar files eh, illi ehm, eh, u eh, illi jibnew ftit ftit u fejn għandek l-intelligence finanzjarja franċiza li tassew interessata fil-kas tal-avukati mandekx flussi dikjarat ta' dikjarazzjoni, ġifiri hemmhekk irid jessir eh, iktar xogħol, qabel ma, ma settur bankarju. Issa dan is-suġġett tal-Panama Papers huwa fil-qalba tal-ġreda tagħna kontra ħassil ta' flus, għaliex hawnhekk eh, qegħdin eh, fid-dikotom għandna qudimna dikotomija, ġifieri għandna impriża li tkun reġistrata f'pajjiż ħafna drabi eh, pajis li ma jkoperax, eh, u fejn għandek flussi finanzjari, eh, u flussi finanzjari f'bosta pajis, ġifiri l-sfida, ħafna drabi ta' ta' ta' sell f'network ta' intelligence finanzjarja, investigazzjoni finanzjarja, u l-ewel li permessa l-FATF, tal-OECD, tal-Unjoni Ewropea naraw naqra xaddu tanna biex nkunu nistaw investigaw kazijiet bħal dawn u naraw naqra li nkunu nistaw marru l-lin minn min dell l-istampa mċajpra li ċertu eh, kumpanija jiprezentaw. u ukoll il-kwissjoni tal-finanzjarja finanzjament ta' terrorizmu li nafu li sfida kbira meta nitkellmu dwar ġrida kontra il-ħasil ta' flus eh, u l-flussi ta' flus eh, flussi klandestini ta' flus. Eh. Fuq livell nazzjonali għanna bosta għodda, per eżempju, il-fajl, tabella ċentrali, fejn fejn fl-imkien mal-Bank ċentrali kollok il-kontijiet kollha ta', ta persuna eh, u min ukoll huma il-mandaturi, ġifieri min jista' juża dawn il-kontijiet minn u eh, kif ukoll eh, il-kontijiet li jinkludu li l-imani li huma aktar suscettibli li jiġu użati fil ġejjin ukoll barra minn hekk hemm sistemi ta' sistemi li huma disponibbli 24/7 fiħdan fiħdan l awtoritajiet tagħna li huma importanti fil-ġedda ta' kontra il-terrorizmu għakx li l banek eh, la borbu għal-importanti ġifiri nasab il-qbadna triq tajba li l-en mill-livell nazjonali l-skambi bejn eh, l-entitajiet ta' intelligenz finanzjarja fuq livell Ewropew rridu jkomplu eh, u dan biex jekk aħna taslinna talba talba minn entità ta' intelligenz finanzjarja oħra u tinfestikazzjoni illi forsi um, għandha titudni oħra jew aġira aġir ieħor, però fl-istess eh, però għal kontrarju eh, xeqnejt illi l-fatt li nirċievu informazzjoni sta' jkun illi ma konux nistgħu investigaw informazzjoni ta' stenna minn entità ta' ta' intelligence finanzjarja oħra, ġvira unekka nasab li nistaw namlu iktar, nistaw eh, namlu iktar fuq l-iskambju ta' informazzjoni operazzjonali bejn dawn eh, it-tip ta' entitajiet bħal tagħna xikultant importanti li eh, naraw kol li ċertu li hemm ċertu affarijiet li jillimitaw l-iskambju ta' din l-informazzjoni aħħar biex nikkompleta l-intervent tiegħi fuq riski emerġenti fuq il-pjattaformi partikolarment il-pjattaformi ta' crowdfunding eh, fi Franza eh, eten indirizzaw il kustjoni ehm, ta' nies li fil-fat ehm, jħolqu speċ ta' karus online fejn eh, n-nies ikunu eh, jistaw jikontribwixxu eh, ċertament li hemm entitajiet taħlas wara dan kollu pero wieħed ma jkunx ċar li jekk fl-aħħar mill-aħħar dak li dik l-attività msemmija ġifieri fejn għafjien pereżempju ta' birthday dan jew ta' anniversari ta' xi ħadd fl axar mill-aħħar mhuwiex terrorist li qed jipprova juża dak il-flus biex jiġbor fondi għal attività terrorista terroristika, ġifiri rridu naraw naqra illi namlu xoħl serju għonek biex ikon iktar informazzjoni għalli naraw naqra illi morru fil-font tal-verita. Grazzi ħafna. Eh, Monsieur Allo. Grazzi ħafna, Mr. Allo, jina nishtiq nirringrazzjak b'mod partikolari għal proposti li għamilt fl-aħħar żgur li dawn huma affarijiet li aħna nistgħu niddiskutu issa nista' nistieden lil CEO tal-County Europe, is-Sur Olivier Butelistaft u lil Sur Gipsy fissem l-Accountancy Europe jekk sa fejn jien hemm xi ħamsin organizzazzjoni minn xi 37 pajjiż illi qegħdin ilaqgħu iktar minn miljon financial controller, ġifiri nixtieq nistiednek sabiex titkellem inti kien ma' Sir Gibson sabiex titkellem. Jekk Sir Botellis. Grazzi ħafna, Sir President, ħan nitkellem bl-Ingliż. L-ewwel nishtiq nixtieq li ingrazzi aktar li stedetna għek biex nipparteċipaw f'dan il kumitatu grazzi ħafna lill kollegi tax-xogħol li għamiltu. Qabel ma' nitkellem fuq dak illi qegħdin tiddiskutu nixtieq nintroduċi l-organizzazzjoni tagħna, inti diġà bdejt introduċija. Iżda nixtieq nerġa' inkompli nintroduċija minħabba li aħna konna kien jisimna qabel Federazzjon de Kontroll tal-accountants Ewropej iżda issa bdilna isimna u inti dawn iktar minn miljun accountant li jitkellimt fuqhom fil-fatt din jitkellmu f'bosta rwolijiet differenti ħafna minnhom jaħdmu ukoll fil-kumpaniji kbar, iżda mhux biss fil-kbar iżda anke fiż-żar u din jaħdmu wkoll għal kumpaniji bħal finance directors. U parti kbira ħafna tal-membri tagħna jaħdmu fis-settur pubbliku, speċjalment fil-qorti tal-awdituri kif ukoll bħala spetturi fil-qasam fiskali. Bħal-Organizzazzjoni Ewropea aħna m'għandniex seta' regolatorja la biss seta li aħna din nużaw biex nkun nistgħu nippromovu tas-sib tagħna. U importanti wkoll li ngħidu li l-qafas regolatorju tal ta' professjoni tvarja ħafna dan jiddependi ħafna fuq l-istat membru u xi ftit mill- li istati membri għandhom ċertu prerogattivi disciplinari iżda oħrajn le. Iżda ħafna minn dawn l-istituzzjonijiet sinjuri bil-liġi jom mkabba xi karta partikolari għandhom mandat sabiex jippreservaw l-interess pubbliku apparti minn hekk kull membru tal-istituzzjonijiet għandu jizomma ċertu kodiċi ta' etika. Id-diversità tal- tal-membri u minħabba li aħna naħdmu għabbażi ta' ftejm li jrid jintlaħaq jippermettina li aħna jkollna perspettiva li tkun fukata fuq l-interess pubbliku. Mela ħanibda bil-qasam fiskal minħabba li ħafna minn dak li intom saqsejtu huma proprju fuq it-taxxi. Is-servizzi ta' taxxa jistgħu jingħataw minn bosta nies il-banek, il-avukati, il banek il avukati u anka dawk li għadu pariri ta' taxxa. Hemm stati membri fejn m'hemmx regoli fuq eh, it-tip ta' pariri li jistgħu jingħataw u kulħadd jista' jagħti pariri u hemm min qiegħed jaħdem ukoll anke fuq livell offshore jaħdem mingħajr ma jrispettax il-kodiċi ta' etika. Jiena naħseb li kulħadd kull min jaħdem dan il-qasam għandu għandna nkopru permezz tar-regoli il-kull tip ta' supplier inkella għanna nifukaw fuq il-prattika u mux fuq il-titlu. Issa li għatilkom dan naħsibx li taxxajja l-problema l-lenija ma mal-Panama Papers u mux biss minħabba il-fatt li xiftit mill-kazijiet tal-Panama Papers joħduna l-ura għal ċertu affarijiet li kieku l-lum mumiex aċċettabli jew li saru legali sedattant issa Dak illi wassal għal Panam Papers kienu żewġ affarijiet motewlin. L-ewwel li aħna tlifna is-sens ta' etika u ta' valuri u proporzjonalità fil-ġenerazzjoni tagħna il-OECD dan l-aħħar ammettew f'bosta starriċ li sar illi aħna issa wasanna fuq livelli li mhumiex sostenibbli ta' nuqqas ta' gwaljanza. mbagħad. Nixtieq nitkellem fuq il-kummerċ tas-sovranità hemm pariżi li m'għandhomx risorsi biżejjed f'dak li għandu xjaqsam il-kapital tal ħaddiema u qegħdin biex ikollhom iktar sovranità joffru iktar sigriti. Issa dawk li kienu jfasslu l-liġijiet kienu għedin joħorġu bċertu inċentivi u strutturi legali sabiex ikollhom politika iktar leġitma. Ħafna drabi jiena naħseb li l-individwi jkollhom bżonn iktar protezzjoni tad-data personali tagħhom, iżda madana kollu nafu li hemm ċertu affarijiet fejn il-proċedimenti tal- il-Grezja kriminali l evizjoni u l-evitar ta' taxxa il-kol kamumma huma jkunu qegħdin ikunu prattikati fl-istess pajjiż u anke permet stess proġeduri. proċeduri. U aħna f'Accountancy Europe għadin nodu attenti ħafna għal kritika illi qiegħda titressa vizavi l-professjoni u qegħdin nużaw sabiex ntejbu l-professjoni. Jina naħseb li ħafna minn dak illi aħna għandna fl-interess tal-pubbliku m'għandux ikun ignorat l-accountants għedin emmek favori trasparenza u għedin emmek u kol għal-rapportar finanzjarju mux għedin u kol jimplementaw audits u jisaxħu iktar it-mexxija fuq il livell ta' gvernanza l kam ukoll għandhom għol ewlieni biex niġildu kontra kriminalità finanzjarja jagħmlu investigazzjonijiet u fl-istess ħin jaraw li jsegwu due diligence tal-konsumaturi. F'ħafna pajjiżi l-amministrazzjonijiet tal-drittijiet tal-konsumaturi jitolbuna sabiex aħna ikuna teknoloġiji ġodda li jintużaw. Ir-realtà hija, sinjuri, illi llum il-ġurnata għandna sistemi ta' taxxa komplikati ħafna li skull ma jistgħux naħdmu bihom mingħajr l-għajnuna tal-accountants. Jiena naħseb li ħafna mix-xogħol li qed isir tal-accountants huwa sabiex niffaċilitaw ir-rispett tal-liġi. Ġifieri jien mhux qed nipprova ngħid illi l-accountants dejjem jagħmlu xogħolhom sew. Bħal dawk li jfasslu liġi l-amministrazzjoni tat-taxxa aħna mhux dejjem żammejna f'mo aġġornati fuq l-evoluzzjoni tas soċjetà iżda tant kien hemm sforzi dan l-aħħar li saru biex niddiskutu x'tib ta' responsabilità aħna fil-qasam fiskali għalli bekk nadattaw il-prattika tagħna realtà ġdida iżda żgur li intom ħatejdu li li dan mhux biżejjed, u intom ħalkolkom raġun, iżda l-mistoqsija hija allura kif nistgħu nagħmlu iktar progress. Jiena nixtieq nissuġġerixxi żewġ għanijiet ewlenin u żewġ strumenti li jistgħu jintużaw. L-għanijiet huma sabiex aħna niżguraw li jkun hemm kondizzjonijiet qafas b'saħħithom u t tieni net illi aħna għandna naħsbu iktar fuq l-effiċenza. L-istrumenti huma iffukati fuq it-trasparenza u l-kooperazzjoni fost l-oħrajn. Issa, dwar il-kondizjoni tqafas, naħseb li jekk ikollna leġislazzjoni u liġi bxirqa, din hija xi ħaġa li dejjem hija importanti, iżda ma nistgħux aħna intaffu l-importanza ta' qafas legali b'saħħtu. Ma naħsibx li hemm għalfejn qod ngħidilkom kemm importanti li aħna jkollna corporate governance u kontribuzzjonijiet għall-awditjar u kontroll finanzjarju u l-qofol ta' kollox li qiegħed fl-edukazzjoni Fil-fatt aħna rajna illi jekk innaqsu l-obligi tal-awġizzjar fil danimarka u dan kien marbut ħafna ma' gap u kol fit-talim. Għaldi raġuni nasib li jkun diffiċli li aħna l-identifikaw insolvu problemi l-iktar relevanti minnajr xjenza minnajr riċerka xjentifika. Naħseb illi il riċerka tagħna issa qed naraw li nadattaw għal dinja li dejjem edha tonqos mill-rizorsi naturali, iktar automatiċizmu, iktar nies illi huma anzjani mill żaza u nafu li dawn huma affarijiet illi aħna rridu niddiskutu iżda maħniex qegħdin nagħmlu hekk. Issa biex inkun iktar fiċċentina naħseb li iktar milli għandna ikonna iktar Eh, liġijiet għanna konna inqas liġijiet iżda iktar sempliċi u iktar effiċenti. Naħseb il-reġistrazzjoni iktar sempliċi ta' taxxa tista' tkun iktar faċli tifhimha u li timplementa. Iżda l-infurzar mhux ħajkun possibbli jekk mhux ħajkun hemm amministrazzjoni ta' taxxa li tkun b'saħħitha biżżejjed mela ejja naħdmu fuq il-ħtiġijiet. Trasparenza tista' twassal prattika tajba. Importanti li nwaqfu l-segretenza, possibilta illi Naħdmu iktar fuq l-intenzjoniet dan mhux biss ħajfaċilita l-frodi, iżda anka jista' jkun problematiku għall-istabilament pubbliku. Il-segretezza hija protetta skont ċertu eh, regoli. Iżda il- regoli ta' kontra il- Ħassil tal-flus hija ħaġa importanti aħna dejjem ħdimna favur għafas iktar b'saħħtu ħalli bekk nikkontribwixxu għal liġi norganizzaw iktar dibattiti u naħdmu anke fuq ċertu proġetti oħrajn l organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili aħna nappoġġaw il-konċett ta' beneficial ownership u anka nappoġġaw rapporti tal li ħarġu ġimma li għaddiet minnaħat tal-Kumitat tal-Ekon. Trasparenza jista' jgħinna ħafna iktar fil-qasam fiskali, għan ikkompli fil-kooperazzjoni, ħabel iktar li jista' sabiex nibdlu aħna il soċjetà ċivili u l-politiċi u l-dawk li timmexxu ir-regoli għandna interess kbir fl-evitar tal-problemi. Aħna nasbu li l-problemi qegħdin jiżdiedu qegħdin jagħmlu affarijiet iktar bil-mod nista' jiena naħseb li dan huwa rilevanti kemm għall qasam fiskali kif ukoll għal dawk li esperjenzaw kooperazzjoni dejjem kienet qed tonqos bejn dawk li qed jaħdmu fil-professjoni tal-accountants, il-gvernijiet u l-klijenti. Jiena naħseb li jekk naħdmu flimkien biss nistgħu nagħmlu progress. Grazzi. Vielen Dank, Grazzi ħafna lis-Sur Botelli Staft. Nasab iva li huwa diffiċli li żżomm eżatt ma' seba' minuti, allura nirringrazzjak tal-li provajt u tajt it-tweġibiet u koll u suċċerimenti. Issa li se ngħaddu għal-mistoqsijiet għanna sal-5 ħin. Jiena ma nxiex noqgħod nagħmel kummenti minn ħatijin, nitlob li sur kofot u sur seksa biex jitkellmu ħanati l-opportunità illi intom tkun tistaw issaqsu mistoqsijiet u t-weġibi ta' ħames minuti u nishtiq li kiku intom tejdu minn tixtiq li weġib mistoqsija. For all our guests, for people before our committee, it's... Il-mistidna tana tal-li ġejtu ta' pjaċira li kom il-għawkom, mela minnu fin naddu għal mistoqsijiet l-ewel. Societe General, skont il-Panama Papers fil-2009 ħloqtu żewġ fundazzjonijiet Volvert u Orso u għal dawn e, sidin huma s-Soċjetà General Bank and Trust tal-Lussemburgu. U allura. Ikolli ngħid ukoll e, li Sinjura Michel minn Le Monde kitbet artiklu tiftakar dwar din il-kwistjoni illi dawn ġew nimwaqfa għaliex British Virgin Islands kienu għaddejjin minn bidliet leġislattivi u jistgħu wkoll jindirizzaw l-anonimità ta' dawn il-kumpaniji offshore. Allura s-Sosjetà Ġenerali, intom tistgħu tiċċaraw l-użu u l-attivitajiet ta' dawn iż-żewġ fondazzjonijiet u dawn u kol għandhom kumpaniji offshore għal klienti kont tal-bank u għal li ma raġuni. Umbat, għal Societe Ġeneral, e, eh, mistoqsija, intom semmejtu li tafu u kol Eh, min huma il-sidin beneficjarji, ġifiri dawn huma persuni fiżiċi u kumpaniji jew il-persuni fiżiċi biss. Xtaqna kjerifika dwar dan. Issa fl-aħħar għal BNP. Għalfejn intom ma segwux l-eżempju ta' Societe Ġeneral kif qed nifhem situazzjoni jien billi talqu il-kontijiet kollha b'rabta ma' Mosak Fonseca. Grazzi. Dank, Tajjeb, grazzi ħafna. Mela, jekk qed nifhem sewwa dawn il-mistoqsijiet huma għar-rappreżentant tal-Banek, is-Sur Suwe. Grazie mela fuq eh, iż-żewġ eh, foundations. Eh, Nasab li eh, dan huwa suġġett li tafu dwaru eh, u li aħna tkellimna fuq u misur Odjar fis-Senat fejn trasqulu mistoqsijiet, is-Senat Franċiż fil-fatt issa fuq sex fondazzjonijiet Vandaru Russo li mhumiex fil-fatt ta' sieda ta' Sosjetà Ġenerali aħna qasbis għanna eh, isma għas mm, beneficjari, ġifiri eh, manniex eh, impriza għas li għak klienta tana li ġifiri bximot toħloq rabta maħna ġifiri sosiet ġeneral, allura ma nasibx li għanda rabta ma dak ma daw zoċ fondazzjoni t semmejt nasib dan wieġa per mistoqsijat tiegħek issa fuq it-mistoqsijat tiegħek, skużani, rannoti. noti il-mistaqsija tiegħek jekk jogħġbok ma Question it was when you said Inti semmejt illi tafu l-identità ta' sidin beneficiari kollha. Dan jinkludi wkoll il-persuni kollha l-kumpaniji kif qegħdin tindunaw minn huma sidin. U jekk taqraw il-Panama Papers, Societa Ġeneral ħoloq fil-2009 iż-żewġ fondazzjonijiet Iżda issa qed tgħidu li m'għandkom labda rabta ma' dawn. Tista' tiċċaraw? Petru Kġiris. Iva, ħantajn dak li aħna maħlaqniex dawn il-foundations, dawn il-fondazzjonijiet huma nħolqu minn klijenti eh, klijenti eh, eh, taħta mosaka Mosak Fonseca maħna blebda mod maħna l-beneficjari u ġifiri dan kien ħareġ moċar, inti naħseb qed tagħmel referenza għal dokumenti, pero eh, nixtieq li eh, dokumenti oħra, però nixtieq ngħid li aħna bil ebda mod ma benefikajna minn dawn il-fondazzjonijiet, dan benefika minnu biss il-benefika u l-klijenti eh, issa fuq it-tieni mistaqsija għak nixtieq ngħid li l beneficjarju effettiv raħar aħħar mill-aħħar għatmu huwa għatmu qatt persuna naturali U eh, dejjem hemm il-prinċipju ta' trasparenza illi japplikaw eh, ma nafx għandur fuq eh, esperti ta' ħasil ta' flus minn ixħan qed nitkellem hawnhekk għandhom toħrajn, però naħseb illi għanna applikazzjoni ta' t tiret u anki jissa eventualment ta' raba direttiva fuq din il-kustjoni, ġvera nasib għanni nqasun għaz diffikulta biex naqtaw sentenza biex ngħidlek fuq dan il-kwistjoni. Meta nitkellmu dwar iskambju automatika ta' informazzjoni, aħna għandna obbligu bħala bank li huma identiku identiċi għal dawk li għandna fuq kwistjonijiet ta' ħasil ta' flus li diġà napplikaw il għaliex fil-fatt anke rridu eh, napplikaw issa direttiva li ġej issa il-mistoqsija għad senjura da Virgino. Mela, nishtiq nejt li aħna ma nix kummerċjali internazzjonali jew nkella ma' xi eh, jew kellha ma' Moseka fanseka, naseb illi pers Fil-fatt aħna m'għandniex eh, azzjonijiet ta' rakkomandazzjoni eh, fl-ebda fl-ebda kabinet tagħna, ġifieri m'aħniex ħanqogħdu nagħmlu referenza għal rabtiet illi qatt ma seħħu rabtiet ma entitajiet bħal Mosek Fonseca, issa nixtieq immur lura xi punti. Kif qatt eh, qabel spiegajt eh, aħna mill-2012 eh, ħadna inizjattiva ta' politika ta' konformità fiskali ta' klienti tagħna, irrelevanti jekk dawn mhumiex persuni fiżiċi jew naturali, u din din l-inizjattiva intemmet fl-2015 barra minn hekk il-beneficjari ekonomiċi kollha qed nitkellem hawnhekk dwar persuni eh, naturali li eh, setaw jistgħu jkunu klijenti eh, tal-bank tagħna nafhom. Jiena semmejt il-każ ta' KWC. Il-klijenti kollha, il-partijiet kollha illi għandhom kont u l-beneficjari ekonomiċi tal-persuni naturali huma marufa. Ġifieri fuq naħa għandek it-trasparenza ta' min huwa l-beneficjarju ekonomiku u trasparenza fiskali fuq eh, it-transazzjoni tkun saret mill-2012 law. Eh, Peter Jacek. Ġafna. Mela, issa għanna l il-Peter Jacek. Grazzi ħafna l-għonossani tajib mela. Ah, Missa sija Societe General dwar il-proċess ta' due diligence Nixtieq nisma dwar kif kollox eh, jimxi. U jekk xi kultant eh, dan is-servizz ġiex provdut minn barra. U anki meta jkun hemm il-ftuħ ta' kontijiet tal-banek għal entitajiet offshore maħluqa minn Mossack Fonseca, min kienet iwetta id-due diligence? Jider U ma nafx forsi tal-imtu xi lezzjonijiet u bekk imbagħad bidiltu l-proċess għaliex jidher illi la kien hemm eh, sistema ta' due diligence hemmhekk jiġifieri preżenti. U mbagħad għal dak li eh, l-isma tal-bearers naħseb li l-bank tagħkom użawhom ħafna dawn u allura eh, jekk l-użu ta' dan l-istrument għadu xaddej. Issa mistoqsijiet għal track fan minnaħa ta' Franza. L-ewwel, kemm il-darba semmejtu fil-tweġbit tagħkom il-problema home host għal dak li għandu xaqsam il-supervizuri għal gruppi. Tistaw teleboraw fuq dan il-punt u fl-aħħar. Fid-dawl ta' revelazzjoni Panama Papers, il-kobor u rwol li kienem tal-banek franċiżi Eddin taraw kazijiet fejn forsi rittu tiġu informati dwar transizjoniet suspettużi u ma kontux informati. U kelkom xidija dwar numri ta' dawn il-kazijiet u x'kienet ir-raġuni ewlenija? Ma xie spjegazzjoni teknika minħabba l-volum jew kien hemm nuqqas ta' kooperazzjoni jew nuqqas ta' attenzjoni minn naħa ta' dawk li suppost jagħmlu rapportaġ grazzi. Wer startet? Mela, min se jibda? Iva, fidek, jek joġbok. Xurlu. Grazie, Sor President. For kwestjoni tal-proċess tal-dikjerazzjoni, dikjarazzjoni er, tweġiba sempliċi, meta jkunna klient eh, Jena, minix kan għote eh, nerepeti dakil għalet eh, David Kino, l-għalix fl-axar mill-axar għanna l-istess proċeduri, għanna għanna l-istess leġizlazzjoni, għanna l-istess livell ta' vigilanza ġifiri, eh, per esempio fil ta' KWSC eh, aħna naraw eh, min huwa l-beneficjarju ma kif każijiet oħra. Naraw min huwa l-beneficjarju jekk ikun hemm sospetti naraw illi noħorġu dekjarazzjoni minn aktar fis mm, aħna fl-2015 Kenna b'kollox beħtu uħor 200 dekjarazzjoni 40% ma' strutturi offshore dan Ġveri din hija xi ħaġa li aħna neħdu eh, konsiderazzjoni, ovvjament fid-dikerazzjoni tagħna mm, issa l-mistoqsija li saret eh, dejjem hemm konfużjoni bejn dak eh, li bank ikun jaf fuq il-proċedura KWC imma wkoll imbagħad fuq naħa l-oħra mm, elementi oħra legali bħal pereżempju l-fatt li wieħed mhux xar l-opacità, pero l-bank, eh, meta għandu klient, klient u dimu jrid kun jaf eh, ċertu eh, informazzjoni, anki informazzjoni importanti għal kem għal għal pozizjoni biex pozizjoni tkun ċara għal banku biex jara li memx kwestjoni ta' ħasil ta' flus. Merci, Monsieur le Président. Poser Grazzi għajti grazie grazzi u koll uh, għal-mistoqsija mela. Fil-fat, um, naħseb li uh, hija l-mistoqsija tiegħek kienet fuq uh, tweġiba meta taslinnek t-sennix fil-ħin u hekk fil-ħin u meta naġixxu mela hemm la fejn tasal l-informazzjoni mbagħad hemm is-supervizur fi Franza li kultant żmien jagħmel kontrolli insitu li jaħdem flimkien ma' l-internal audit eh, team eh, jew unit tal-bank, ġifiri eh, fi Franza, unna qed nitkellmu dwar l autorita prudenzjali u ta' kontrolli li mill-2016 hija rċeviet wissijiet mill-awtoritajiet u ħadet fidja din il-kwistjoni bħala amministrazzjonijiet oħra. Ġifieri jekk hemm proċedimenti għaddejjin jew nkella anke fuq informazzjoni tasal mill-bank fuq l-entità tiegħi Trekfin ehm, il-ħidma tagħna bdiet lura fl-2015 u mbagħad eh, nafu ehm, illi eh, kollox kien hemm 477 id dikjarazzjoni u ehm, fl-2016 nixtieq ngħid li eh, fil-fatt din it-trasparenza tippermetti biex Inkunu konxu, pero nejt li memx xjenza eżatta fuq xinu suspet eh, din hija ġeometrija, ġeometrija ta' dan il-kunċett dvarja skont ir-rabtiet fiskali, skont anke pereżempju jgħak dak li jkunu kunx involut eh, eh, f'attività kriminali ġviri, dawn kolla rridu nżommu f'moħna, il-fiskalità nafu li la maħna l-ħafna snin, u eh, naħseb illi koll iktar u iktar eh, rwol, pero fl-aħħar mill-aħħar eh, hawnhekk li huwa kruċjali huwa l vigilanza tal-bank u għalfejn irridu saqsu ehm, dan l-istruttura legali daqshekk robusta. Però naħseb illi l kustjoni tal panopa Papers kollox ma kollox turi illi sistema tista' tejjeb Tom van Denken de Lare für die EVP. Grazie ħafna. Issa Tom Van Kandler għal ICR. E Grazzi, President. Grazzi lilkom il-kolla prezentazzjonijiet li kunta sew interessanti. Mela, zewġ mistoqsijiet uh, sur Butelistaft l-ewel. Wara dak li smajna kol minn Signora Michel, u għacċar illi biex twaqqaf it-tipi ta' kostruzzjonijiet ta' taxxa illi ġew svelati mill panama Papers, jara li rrit hemm assistenza teknika minn numru ta' intermedjarju l-ura mistoqsija din fl-opinjoni tagħkom. Xandu jisir biex nevitaw biex dawn l-intermedjarji eh, jkunu lesti illi jinvolvu ruhom. ġifiri kif nistaw nbidlu s-situazzjoni biex huma ma jparteċipawx. imbagħad it-tieni punt dwar it-trasparenza punt li jintom sħabtu fl-interventi ta'kom, li xaġa li jina fil-fat eh, apprezzajt ħafna dwar l aspetta ta' trasparenza, dan jfisser li taqblu li pjanar ta' taxxa li jinvolvi pajjiżi eh, li jkunu fuq il-lista tal-ġejjini ta' tax havens jista' jwassal għal ehm, dmir partikolari li, li skatta. Intom taqblu ma' din il-ħaġa, grazzi ħafna. Issa min se jibda? Is-sur Buta l-istaft? Iva, fil-fatt, kollox jitlob li kunem assistenza teknika fid-dinja komplessa li nejxu fija naħseb nistaw nikkonsidraw illi kulħadd jitpoġġa fuq l-istess livell f'dan ir-rigward għaliex mhux kulħadd għandu l-istess obligi u naħseb li il-professjonisti f'dan il-qasam edin jaħdmu bisħi anki ma' istituti offshoots biex naċċertaw li eh, kunem konformità ma' leġislazzjoni u l-kodiċi li japplikaw. U bekk eh, dana jinvolvi risorsi li huma konsiderevoli, pero dana mhux il-każ għal daw kollha li pprattikaw fil-qasam għaliex mill-ġdid hemm ħafna postijiet fejn m'hemmx regolamentazzjoni u eh, jista b'ximot tista' mod persuna taħt li nifsa bħala konsulent tat-taxxa u allura Eh, ċertament irdu nara nifuka fuq dak il-postijiet fejn eh, l-leġislazzjoni tiġi applikata. Issa dwar trasparenza u jekk nappoġġaw xi dikjerazzjoni li naraw fejn it-tranzizzjonijiet eh, qegħdin jitwettqu. Naħseb ħadimna u pubblikajna wkoll għodot prattiċi biex ngħinu in-negozji li jridu jimxu b'konformità ma' rapportaġ pajjiż pajjiż u anki dawk li morru lil hinn hekk u qed l-passi meħtieġa biex jkun hemm żvelar volontarju skont il-pajjiż. U allura Countessy Europe ħadem biex ikonna odot prattiċi biex nenuhom f'dan ir-rigward. U allura ma narax għalfejn aħna nkunu kontra tal izvelar grazzi. Diese erarbeiten Unterlagen, äh, Herr Butelis, können Sie dem Ausschuss sicher zur Verfügung. Sur Butelis? forsi dawn id-dokumenti tkun tista' tibatom lil komitat dawn lodot li semmejt. Iva, bi pjaċir jgħid il-kellim, grazzi ħafna. Mela, eh, Signora Michel. Pardon. Je crois que le sujet de... Iva, naħseb li l-kwestjoni tal-identifikazzjoni tal-beneficial owner tal-entitajiet offshore u ta' kapital offshore naħseb li dan qiegħed fuq l-aġenda tal-OECD tal-G20 kif ukoll tal-Unjoni Ewropea u naħseb importanti li nagħtu mbutatura politika internazzjonali fuq dan is-suġġett biex nindirizzaw kif suppost fl-aħħar dan kollu għandi wassal għal ftehim internazzjonali għaliex nafu li bosta pajjiżi u territorji ħaj jippruvaw eh, isommu eh, is-segretezza u jżommu investituri internazzjonali tafu l-ex preministru ministru eh, Ingliż ma nexxelux eh, eh, jekseb ehm, il- ehm, biex nejtek ma natax il-goħed mill mill-qorti mill-qorti Ingliża, ġifieri dinja ġieda għat trasparenza finanzjarja rridu nkomplu U nasab l-industrija offshore eh, ovvjament ħatib għaddeja bl-interessi tagħha maħna rridu naraw illi minnaħa tagħna nilabur għol biex kun hemm iktar u iktar etika f'dan kollu. Eh, issa fuq il-blacklist li qed taħdem fuq eh, l-OECD u anke l-Unjoni kulħadd rrid jirrifletti fuq t-tuddu rifletti fuq imma naħseb rridu nkunu iktar għalija ma nistgħux naqbdu nagħlqu banek eh, kif kif ġipu laħaq fl-Europa, le ma forse li rridu naraw u li dawk il-ferati jew kalla l tagħhom illi qegħdin fuq il-blacklist jalqhom ċertu bankis ma jrihom jgħidu eh, b'mod ambigu iva ħna laqna ċertu mill-ferat tagħna ma ċanna attivitajiet fil-waqt li eh, kienet għandhom rabtiet rabtiet Eh, rabtiet eh, kummerċali biex nejtek imma eh, ma ċertu entitajiet bħal Mosek Fonseca ġifiri rridu naraw li kunu ċari f'każ li jkun hemm nuqqas minn xi ħadd x'ħan għamlu. Grazzi ħafna fil-qosor Evelyn wara mbagħad jekk jogħġbok it-tweġiba. Punt fil-fatt illum il-ġurnata ninsabu f'ambjent kompletament differenti u aħna fil-fatt irċentrajna l-attivitajiet tagħna kemm s-Sosjetà eh, Ġenerali kif ukoll Pepa Paribas. Ġifieri aħna neftħu kontijiet eh, f'postijiet fejn hemm skambju ta' informazzjoni eh, libera, ġifieri li l-affarijiet f'dan ir-rigward isiru skont il ftejmiet kif ukoll f'tejmiet ta' assistenza fejn għandek fejmet assistenza internazzjonali oħra li ġew definiti mill-OECD u t-tielet punt fejn naraw li eh, f'dak il-pajis għandek il-frodi fiskali li tkun eh, ikkonsiderata bħala ksur. Eh, u nasab li dan u jieġa u jmur li l-in minn dak il-għedu kif intqal ġviri fuq ir-wol tal-banek u l-mod kif huma jistaw fil-fat itejbu l-istrumenti li għandhom. Rikna. Si. Issa jmiss Evelyn Regner mill-Grupp tas Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi ħafna. Mela, l-ewwel mistoqsija tiegħi. Ah, Sur Patrick Sue minn Societe General, mela jina rajt il-kodġi ta' kondotta u jider illi eh, kollox huwa pjuttost modest u jider illi matx għandkom attivitajiet offshore u tirreferu għal blacklist franċiża iżda għandkom xi sussidjarji wkoll fl-ola 10 tal-blacklist. Pero kif tiddefinixxu l-offshore? Issa, mistoqsija s-sura lo ta' trakfan għal dak li għandu xaqsam kif il-ġurisdizzjonijiet jiġu identifikati fi Franza. Xinajdu dwar il-Cayman Islands, per eżempju? Emmek Eh, naraw il huma qegħdin fuq il-lista ta' segretezza, però mhux fuq il-lista Franċiża, mela. Eh, Is-sur jogħġbu. Sur, eh, en ce qui concerne... Euh, iva, nitkellem għannum ta' Societa Ġeneral, fil-fat għanna kodiċi ta' kondetta fuq l-entitajiet tagħna impjantati, e ġifieri mhux qed nitkellem dwar l-entitajiet tal klienti tagħna, le il-ferat kolla li huma implementati għannum tagħna s-Sosjetà mm, Ġenerali aħna ħadna fil-2010 pożizzjoni ċara ġveru ma jkunx hemm prezenza tagħna fit-territorju meqjusa non kooperativi. Mekka għandna liġi Franċiża li tapplika l standard tal-Unjoni tal-OECD, pero l-lista f'dan ir-rigward hija tassew qasira, però mbagħad hemm ir-regola Franċiża li eh, ti komplementa dan, jena nxeqna preċiza dan, l-għaliex għaliex naf li per eżempju Lussemburgu mandiex l-lista ta' l pajzi non kooperativi, pero aħna nixxeqnejt li xorta waħda proċedejna biex nirtiraw l-entitajiet tagħna mill-ġurisdizzjonijiet non kooperativi. U dan dejjem imxejna bieħ Na li dawn huma l-esteri huma deċiżi b'mod unilaterali minn Franza u joħorġu kull sena u naħseb li f'dan ir-rigward jekk eh, tridu ktar dettalji aħjar issa din mistoqsija lill gvern Franċiż ma jistax iddikom iktar dettal. issa sur għalu. Grazzi, Sur President, fuq dawn il-listi ta' territorju non kooperativi fil-fatt il-gvern Franċiż jirreferi għal listi li jeżistu ġifieri tal-FATF l-FATF japplika listi internazzjonali li jeżistu nafu li l-Ministru tal-Finanzi prezenti ma marx l ma ġvira ma ħareġ blisti eh, partikolari eh, l-għaliex eh, dan jista' jedet b'xi mod eh, kooperazzjoni internazzjonali, ġifieri għandna b'mod internazzjonali l-FATF u hemm ukoll l-istandards li nsegwu eh, tal-OECD fl-Unjoni Ewropea. Għandi mistoqsija addizzjonali x'tagħmlu lura bit-territorji overseas fi Franza? Hemm xi 34 ġurisdizzjoni tal ispanja ta' Franza, tar renju Unit li qegħdin barra mill-Ewropa, xi 34. Allura għandkom l-istess liġi, qegħdin tgħidulna illi eh, il-riġi temmek tot la liġi Ewropea. Tista' tgħidulna kif ni situazzjoni fit-territorju Franċiżi? Eh, sur, sur les territoires d'outre-mer, fuq eh, territorju li ehm, l in mill-territorju ġeografiku ta' Franza, ehm, Hemm regoli li applikaw eh, fil-Franza Metropoli f'Korsika wkoll pereżempju eh, ngħidu eh, li fil-fatt dawn l-standards li qed jiġi din il-liġi li ħarġet mill-gvern tapplika wkoll fit territorji li Franza għandha li mill-metropoli. Mbagħad hemm vera servizzi li jistgħu varjaw f'dawn it-territorji hemm servizzi fiskali, servizzi u kol nazjonali, e, ġarment ikunu aġenti però li jaġixxu taħt taħt statut tal-liġi Franċiżi. E, e. Sich offensichtlich von Großbritannien. Grazzi ħafna differenza mela bejn it-territorji Franċiżi u dawk tal-Renju Unit. Is-Sur Luke, Iva, jiena nixtieq insaqsi mistoqsija lis sur Pallon, nixtieq inkun naf fuq il-prattiċi tal-ħasil tal-flus. Inti fi tweġiba bil-miktub ta' li tajtna qed illi hemm bosta kostruzzjonijiet differenti ta' kumpaniji li fihom ikun hemm ħassil ta' flus. Jina nixtieq nkun naf u jekk jogħġbok iġib b'mod konkret il-flus mill-attivitajiet kriminali kif hija tikun trasferit l-ewwel qabel kollox għand dawn l-offshore companies. Dan jgħaddi mill-kumpaniji Ewropej, aħna nafu li hemm kumpaniji Ewropej li jidaħlu ċertu flus, allura dawn huma flus li qegħdin jiċċirkulaw kontanti jew nkella jgħaddu minn kont għal ieħor fl-Unjoni Ewropea jew nkella forsi hemm xi kumpaniji onshore illi jintużaw biex imbagħad jagħmlu trasferimenti għal kumpaniji offshore u jew inkella forsi flussi waslu għamlom kontanti jemmek u jekk il-flussi jirċirkolaw fil-kontijiet fl-Europa. Għalfejn dawn il-ċaqliq ta' flus mux qed ikunu identifikati. Jena nixtieq kun naf kif jibda l proċedur kif tibda l-proċedura tal-ħasil ta' flus mill-attività kriminali sa' kem ikun hemm il-profit minn din l-attività kriminali sa' kem din eh, dawn il-flus jaslu fil-kumpaniji offshore. Tista' tgħidilna xi ħaġa anke fuq l-attivitajiet kriminali barra mill-Unjoni Ewropea il-flejes li qed eh, jinqalaw u jkunu gwadanjati b'attivitajiet kriminali barra l-Unjoni Ewropea tin jinħaslu bl-istess mod u koll kif qed isiru hawnhekk fl-Ewropa fil-offshore. Iva, dik mistoqsija ċara, jekk jogħġbok surarlu. Euh, merci beaucoup pour votre question. Elle euh... Grazzi għal din il-mistoqsija. U nistantum sija biex inwieġeb fil-rigward tal-possibiltajiet kollha ta' ħasil tal-flus, partikolarment dak li jkun ġej minn ejjun illiċiti, per eżempju, eh, traffikar ta' droga. Pero umbat u kol um, forum aktar sempliċi anki fuq livelli nazzjonali ta' ħasil tal-flus fejn il-flus ma ux mill-pajis. Ġifiri jem possibilitajiet differenti ta' ħasil tal-flus. U dana jiddependi salima punt il-persuna li tjaħsel il-flus jista jikseb ċertu pariri li jenuħ. U għallura ikun hemm mezzi kif wieħed isib flussi għal li jkun hemm bżonn għal flus involuti, ġifieri dawn jippruvaw jisibu mbagħad soluzzjonijiet individwali, però dan mbagħad isir fuq skala pjuttost modest. Mela, il-mistoqsija tiegħek però hija indirizzata aktar lejn eh, traffikar internazzjonali ta' droga, jiġifieri, il flejes kif jimxu minn pajjiż għal ieħor. U dana permezz ta' kumpaniji fejn għanna kumpaniji li għandhom residenza per eżempju fit-tax havens. U hemm konvenzjoniet bej pajjiż u ieħor fejn il-flus ma jiċċirkolax, ġifieri ikun hemm situazzjoni fejn jista' jkun hemm skambju ta' ċerti drittijiet ta' irtirar Minnaħal oħra però jista' jkun hemm ħaddiema f'ċerti pajjiżi li jkollhom bżonn eh, il-kontanti, u allura mekk ikollok raġuni għal flussi. U allura għandna kumpaniji illi jinfiltraw hawnhekk anki fuq livell tal-Unjoni fejn imbagħad euh, internationaux. Euh, mais effectivement, à l'origine, ce sont les espèces. Però mill-bidunet jider li hawnhekk għandna dejjem sitwazzjoni ta' kontanti, u allura trakfan u oħrajn etin jiġildu kontra in-natura opaka tal-flussi, irridu trasparenza, rridu nkunu nafu min qed iwettaq transizzjonijiet, anki jekk ikun hemm trasferment ta' 15 euro minn pajjiż għal l-istess jekk ikun hemm 15 eh, miljun involuti, u allura rridu nkunu nafu min hemm wara dawn it-transazzjonijiet. U il eh, wol tal-bank u tal komponent tal-assigurazzjoni huwa li jara minn fejn il-flejjes ikunu ġejjin ċala darba mbagħad dawn il-flejs ikun qed jiċċirkulaw. Mbagħad għandna s-sitwazzjoni tal-Bitcoin pereżempju, il-munita virtwali li hija pjuttost magħrufa l il-ġurnata. Jista' jkollok trasferimenti ta' muniti fil-ekonomija illeċita u trakfen il-banek u l-autorità tat-taxxa ma jkunux jafu dwar is-sitwazzjoni. U għalhekk kif jiena qed l-idea hi illi noħolqu għafas leġislattiv eh, biex bekk ikun hemm trasferiment ta' fondi jew drittijiet għall-użu ta' moniti jew flus minn pajjiż għal ieħor. Ċertament. Eh, din hija tal-liqa biex naraw min jasal l-ewwel ftit ta' stenilu eh, l-odot kienu sempliċi ħafna, pero issa aktar ma jgħaddi żmien aktar qegħdin ikonna proċessi aktar komplessi. Allura leġislazzjoni li tippermettilna nitu azzjoni minnu fih. Per eżempju, il-crowdfunding jew dawn il-minuti virtuali, irridu aħna nżommu ruħna aġġornati ma' situazzjonijiet eh, u anki biex namlu analiżi tar-riskju kif isir per eżempju fil-kas ta' Franza Umbat sta għal kull parti interessata biex tara x'inhuma riski jekk hemmx gruppi kriminali involuti. Jekk hemm xi tip ta' modelli li jistaw jgħinu biex l-identità tiġi moħtija u ċertament il-gruppi kriminali jafu situazzjoni xini u bekk u ma jisfruttaw il-problemi li jesistu fis sistema Forsi minix qed ngħid jew minix qed inwieġeb pereżempju ċari ħafna, però nista' nirreferikom għar-rapport ta' attivitajiet ta' Trakfan aħna għanna rapport ta' kull xhur li joffri u kol każijiet partikolari biex bekk naraw kif persuni li rapportaw it-transazzjonijiet eh, ikunu e, jistaw jispiegaw situazzjoni. Grazzi. Stura obba nur interne. Ġifiri inti tixtieq tkun taf jekk dan għamx aċċess għal-jom din din tibta informazzjoni jekk jew nkella biss għall-aċċess tal-awtoritajiet Franċiżi jekk tista' tagħtina aċċess għal dan ir-rapport ikun aħjar. sont en anglais donc euh, OK huma disponibbli għal kulħadd u anki tradotti għall-Ingliż. Tippermettini nistaqsi ħaġa oħra inti mettinix biċ-ċar kif b'mod konkret dawn il-flejjes li huma profitt ta' attivitajiet kriminali qegħdin jikunu ċirkolati u jindbatu l-kumpanija offshore. Tista' tgħidilna b'mod konkret kif dan qed jiġri aħna rridu nkunu nafu dan blezzat ħalli bekk nkunu nistgħu deċiżjoni fuq il-proposti leġislattivi. Grazzi je reviendrai vers vous par une, une réponse écrite à ce point. Iva nistan wieċibkom bil-miktub dwar dan. Sneksa of mana liste. Uh, Tajja, issa għanna l-Sur Louis Michel fissam il-grupp għaldi, kjoġbuk Sur Michel. Monsieur President. Iva, grazzi, l-odwa għedwar nofsenar tajjeb, il-kulħat. Grazzi li l-kellima kolla. Għal-kem eh, kolli najt illi jina xiftit skomdu, għalix l-intermedjari li nirrispetta u l-ġġaw nek biex ovvjament jaġġornawna dwar situazzjoni ovvjament, pero meta nisimaw dawn l-esperti jitkellmu donnu tiħu l-impressjoni illi l-informazzjoni li neħtieġu eh, mhix ġejja mit-tweġibiet tagħhom u dawn huma rakkomandazzjoni li neħtieġu biex inbidlu ntejbu s-sitwazzjoni għaliex donnu kulħadd qed jgħid illi kollox mhix tajjeb hemm konformità ma' leġislazzjoni u l-kuxjenza tagħhom safja nittama li jekk huwa l-każ. Però mhumiex qegħdin juruna xi sbalji li setgħu saru fil-passat. Ma nafux jekk kienx hemm nuqqas ta' kondotta etika fil-passat. U allura meta nisimgħuhom nifmu li kienem problemi fil-passat, nista' issa le, kollox miex fuq rubini, u nistaw nibqaw sejrinek. Iżda, jien għandi problema unjek għalix lan tal-investigazzjoni huwa li nofru rakkomandazzjonijiet biex bekk nindirizzaw sistema fejn hemm in-nuqqasijiet. Di blebda mod ma trittinsama bħala akkuża, però jiena xtaqt insaqsi l-sur suwe din il-mistoqsija. Forsi sempliċi fin natura tagħha, pero s swe. Societe General. Fil-passat kien hemm eh, violazzjonijiet forsi b'mod dirett jew indirett għonek marriċ nkun pertinenti impertinenti ebda mod, pero jiena xtaqt nifem il-qafas morali u etiku li qegħdin niddiskutu għaliex intom femtunna dwar affarijiet ilhom jiġru sa mill-2010 iżda issa kollox sewwa nafu minn huma l beneficjari Iżda. Mbagħad hemm mistoqsija dwar għalfejn ma kienx hemm konsiderazzjonijiet etiċi għaliex naħseb illi dak huwa l-qafas veru propju, ġifiri jrid ikonna approċċ li huwa etiku. U naħseb illi interessanti nisimgħu tweġibit f'dan ir-rigward issa mistoqsija oħra. X'taħsbu dwar l-obbligi eh, tal-banek illi iżommu reġistri fi tax havens kif eh, semmew koll il-kollegi eh, Peter Jezek u oħrajn jina mhix qed ngħid illi jina mira da kollu li jgħid is-Sur Stiglitz da u għamel rakkomandazzjonijiet ċari ħafna. U forsi mistoqsija oħra fil-qosor għax ma tantx ħina diskussjoni tagħna, ma taħsbux illi neħtieġu sitwazzjoni globali fejn indirizzaw kwistjoniet bħal dawn naf li din mixaġa ħaġa mill-lejla nar iżda jekk irrid ikun soluzzjoni fuq żmien twil għal tali kwistjonijiet, allura neħtieġu xi tip ta' reġistru internazzjonali ta' sidin beneficjari biex nifmu min qed jagħmel xiex u minn fejn huma ġejjin dawn il-fondi. Fl-aħħar għandi mistoqsija lil kellima kollha xaħġa ħaġa li jiena dejjem insaqsi f'kull għadni ma smajtx tweġiba. Nixtieq inkun naf x'inhija definizzjoni tagħkom u jena għamlu fred faċli. Xinija definizjoni personali ta'kom tal-ottimizzazzjoni ta' taxxa dawn il-klim fil-fema ta'kom xi jfissru? Jien għandi definizzjoni personali tiegħi, però nixtieq nisma' intom xi drilkom għaliex l-ottimizzazzjoni ta' taxxa bażikament hija illi wieħed iħallas ftit taxxa jew xejn affattu u allura nixtieq nisma' x'inhija differenza bejn l-ottimizzazzjoni tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. U allura min se jibdek jogħġbok? Je peux commencer à essayer de répondre. Nibda jiena, sur swe. Se nipprova nwieġeb. Sur Michel, inti koprejt fil wiesa ħafna ta' punti u xi kultant diffiċli biex wieħed iwieġeb. Mela, ħejjew il-legalità. Importanti narfu il bidlit konsiderevoli fl-ambjent legali li fih aħna noperaw u dan mill-2005 nissimplifikaw id-dati sa issa. Infakkar li anki Franza li huwa pajjiż fuq qudiem fil dawl ta' dawn l-azzjonijiet introduċiet din il-ħaġa bħala violazzjoni fil-2009 qabel kien hemm azzjonijiet kontra l-ħasil tal-flus, però ma kenniex dispożizzjoni partikolari bħal din u allura fl-2017 l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea issa jridu jimxu skont dawn ir-regoli u jkun hemm anke l-iskambju ta' data din se ssir xi ħaġa awtomatika u din se tidħol fis-seħħ din is-sena. Ma jfisix li ma kien hemm l-ebda tip ta' skambju qabel, però dan kien fost il-kondizjonijiet li kellna meta dejna niftħu l-kontijiet għaliex għandna proċess simili ħafna għal dak li għandna il-BNP Paribas għal dak li nxaqsan kif naċċettaw il-klienti. L-ordu naċċertaw il-klienti tagħna ma jistawx jaħbu il-residenza tagħhom tal-pajjiż ta' taxxa l rridu nqisu ir-rabtiet kollha legali bejn il-klient u l-aspett tat-taxxa. Naraw jekk hux possibbli għal l-amministrazzjoni ta' taxxa li kollhom l-informazzjoni, issa kollox aktar sempliċi u aħna kontenti għaliex bekk l-introduzzjoni tal-iskambju automatika tad data tagħna kollu sa simplifikat u bekk ix-xogħol tagħna huwa eħfef anki f'termini amministrattivi. E, xorta waħda hemm diffikultajiet, però xorta waħda nistgħu nindirizzaw e, l-element amministrattiv. Issa kollox huwa aktar ċar u bekk għamilna progress konsiderevoli u minn din is-sena biss għandna dikjerazzjoniet automatiċi u allura kifett. Għanna il-politika tagħna f'termini ta' sussidjarji li hija bbażata fuq din ir-realtà ġdida biex bekk ikonna garanzija illi is-sitwazzjoni ta' taxxa għal klijenti hija waħda ċara u naħseb illi tista' tmur aktar lejn bil-proposti għalissa m'għandniex regoli ħadd qatt ma fassal regoli partikolari biex inkunu nafu esattament xinu ma l-obbligi tal-banek f'termini ta' xirdu jissaqsu l-klienti dwar konformita ta' taxxa u jekk inti u kol titlob għal stqarijiet minn naħa tal-amministrazzjoni ta' taxxa jidir li illi hemm pajjiż wieħed biss illi joffri dokumenti bħal dawn l-Istati Uniti. L-ebda pajjiż ieħor mill-li nafin ma jagħmel hekk u allura lekk il-leġislazzjoni Ewropea tista' tagħmilha ċara għal banek biex jitolbu għal dan iċ-ċertifikat ta' konformità ta' taxxa, naħseb illi bekk din tista' wkoll ittina informazzjoni addizzjonali. xtaqt insemmi wkoll illi hemm differenza kbira bejn l-ottimizzazzjoni u l levitar. Ottimizzazzjoni iġifiri insibu l-iktar soluzzjoni e, e, e, li twassal għal spejjeż għaliex hemm regoli differenti bej pajjiż u ieħor meta tqabbel u allura għalhekk rajna dak li rajna fl-Ewropa bil-movement ħiles ta' kapitali fisser li ċittadini kollha setaw jinvestu pajjiżi oħra u ċertament hemm mbagħad differenzi f'termini ta' tassazzjoni. U bekk eh, il-punt qed jiġi indirizzat termini ta' tfaddil u allura hemmhekk ħares lejn min qed ifassal il-leġislazzjoni. Issa s-sur mistoqsija tas-sur Michel kienet waħda wiesa' ma sax jingwiġbu il-punti kolla, pero naddi l-kelma issa li Sinjura eh, Davicino. Iva nixtieq inweġab li Sur Michel illi donnu et jisa eh, li meta inti għandek kompanija offshore hemm eh, xi tip ta' ksuri u kera nuqqasen xinejt li wara ir-revelazzjonijiet li kemm sejħa Panama Papers nixnejt li kienem tarba li kun missjoni u nixtieq eh, naqra naqra mela li x test eh, sar mill-ispezzjoni ġenerali. Eh, din il-missjoni ta' spezzjoni eh, ġenerali kienet biex eh, titqies id-diligenza tal-istruttur patrimonjali billi kun hemm analiżi ta' files tal-klient biex jiġi żgurat il-kwalità u l-konformità ta' dawn il-files hija f'posta kunu konsiderati l-attivitajiet kollha ta' BNP Paribas partikolarment eh, vizavi l-istrutturi offshore u naraw li dawn jwieġbu għal regolamenti eh, għal regoli l-iktar ehm, stretti, partikolarment eh, mill-istruzzjonijiet li ħarġu mill-bank minn dak li jirregola l-banek internazjonali. Grazzi tajjeb, mela tinħares lejn l-arloġġ u għandna żewġ rappreżentanti tal-partiti għandna l-Patrick Lejrajk għal-Gwe u għandna l-Eva Ġoli wkoll għall-Partit tal-Ħodur. Nixtiequ il nisimgħu l-mistoqsijiet jekk konna aktar ħin nieħdu żewġ mistoqsijiet catch the eye, żewġ mistoqsijiet osra, żewġ mistoġibiet. Osra żda ma nafx kemm għandna ħin, is-sur l-Rjak. Hemmhekk jgħid bil-qiegħda jekk jogħġbok. Grazzi, Sor President. rappresentante ta' zewġ eh, banek, eh, xtieq norbot eh, l-approċċ li ħasor Muxell, ma nafx jekk l-intervent dawk li t intervjen u xa t-realizzaw, pero t-wġibijiet li ta' u jikonfermaw fil-fat li kieku ma kienx hemm referazzjonijiet ta' Panama Papers u ma kienx hemm l-istampa settur ġudizzjarju naħseb li dawn il dawn ir-realtajt kienu jibqgħu sejrin e, u naħseb dan huwa l-puntef ta' tal-istqarijiet jew inkella tal-argumenti tagħkom. Issa, mistoqsija l soċjetà ġenerali skont il-pjattaforma ta' tax havens ehm, kien benefiċċji li jiġu ġenerati 39 darb, anzi, impiegat eh, fil-fera tal-Lussemburgu jiġenera 39 darb iktar eh, beneficju għal-impriża tiegħu fil-Lussemburgu. Eh, meta ma bel pajjiżi ieħor ma nafx minn xi wieġeb. li le mhux bi pariba ne Sosjetà Ġenerali. Fuq iż mistoqsijiet nasa pelli, nistgħu nitkellmu vuċu ti permetti li fuq l-ewwel parti, fuq l-ewwel parti dak li jintom għetajdu li huwa l-argument tagħna, aħna għal kontrarju għadna l qabel Panama Papers ġifiri 2009-2010 aħna konna qegħdin situazzjoni, fejn kienem kontrolli ta' regoli fiskali għal klienti tagħna, Sinjura da Vicino għalet li sal-2015 dan spiċċa aħna għadna wkoll li mer-2015 għamilna l-kontroll għal residenzi fiskali kollha tal-Unjoni, ġifieri ngħid li aħna rixxejna. Ferm qabel dawn ir-rivelazzjonijiet l-2009 u l-2015 fil-fatt eh, sa l-2015 kienu naqsu konsidervalment il-rabtiet li aħna kellna ma' entitajiet palma sak Fonseca naħseb dan wieġeb il-mistoqsijiet jekk imbagħad forsi nista' nħalli il-kelma li Sinjura Davidcin fuq l-impjegati fil-Lussemburgu le għal il-mistoqsija kienet għalik nixtieq ngħid fil-fatt u nfakar 2009 aħna ċedejna l-istrutturi ta' tmexxija ta' l ta' tagħna fil-tax havens, ġivir ħana ma għadix u il-Panama Papers, il-revelazzjonijiet, ħana diġa konna għetna, diġa bdejna b'din il-ħidma mill-2000, fl-2009, ejba fuq eh, il-mistoqsija ta' lussemburgjena ma nafx eżattament eh, ċifra li għalija għamel referenza l Lussemburgu u għakas partikolari jien nixtieq ngħid eh, li għandna 1400 impiegati, ġifiri mux bank zaħiru nasab li jekk għanna jekk sejren tajjeb għonek mux kombinazzjoni jella li xanna attivitajiet ta' investiment al kontra, jella ma da xaqsam xejn ma dak li għet diskutu l-lum, jekk te permettu li. Derivat. Eh, iva fizmin id-derivativi u matul il-krizi tal-swiq finanzjar kienem bankarju tal-investimenti ta' Deutsche Bank f'Londra kien qiegħed vi seba' darbit iktar mill-CEO ġifieri naħseb illi dawn kienu każijiet li kienu sikwit qabel qabel il-kriżi finanzjarja, ġifieri huma każijiet li rridu nanalizzaw. Issa Signor Jolie. Monsieur le Président, Grazzi, Sur President, għandu numru ta' mistoqsijiet preċizi, eh, Sur Patrick eh, Svet. l fuq eh, il-ħidma tiegħek il-ħidma tagħkom ma' Mosek għat tista' tgħidilna illi eh, mm, intom informajtu eh, jekk Mosek fansi għat xi ħagġa ma' servizz tagħkom u jekk iva għalli ma' servizzi u x'kienet x'kien il-prezz barra minn hekk nixtieq ngħid li intom għat konfrelazzjoni ma' Mosek Fonseca għal mm, Eh, servizzi oħra offshore u kemm intom eh, xi prezz xi prezz titolbu. Eh, u inti għad tkellim fuq l-ottimizzazzjoni fiskali, nixtieq ngħid li kemm intom inkorporajtu f'offshore f'attività offshore f'Malta, u għalfejn Malta, u għal kemm il-klient intom eh, kontu fil-fat gwardjani tal-beni tagħhom u jekk din hijiex prassi kurrenti. Eh, nixtieq eh, ngħid sur President li is-sur Patrick Swe ma qallinix il-verità fuq il-beneficjari veri tal-fondazzjonijiet il-fondazzjonijiet Valver u Russo Walter Russo fil-fata u għalina li ma kienet Sosjeta Ġenerali li kienet il-beneficjarja eh, kompli kompli ċaħat eh, imma nar 28 ta' frar eh, kulħadd seta jara li mail bejn Sosjeta Ġeneral u Mosak Fonseca li hija Sosjeta Ġeneral skont din li l-email li tagħha huwa wieħed mid-diretturi illi fil-fatt tisibola illi huma il-beneficjari. Eh, Ġveri li xtiqen nkun naf eh, eh, min għandu il seta għassura lo li jieħdu dil kustjoni u dim il-qroti, il-qrati u nishtiq nindirizza s-sura lo intom tafu ħafna compliance officers fil-banek, eh, intom eh, tqisu li huwa normali illi minn flok ikun hemm rapportar eh, lill-bord ta' l tmexxija jew il ħadd ieħor fil-ġerarkija illi jindirizzaw rieħhom lejkom għalfejn dimmiex il-prassija prezentija u wkoll ma taħsbux ukoll li ħasil ta' flus u veru business u li hemm ġlieda taqtija sħiħa biex eh, dak li kun jiksab parti minn dan is-suq. Eh. Tajab, mela dik kienet l-aħħar mistoqsija. Sur Zier, inti pala rappresentant ta' Società Ġeneral kont indirizzat fil din mistoqsija, kjoġbu? Je ne sais pas si je Jena, ma ċert li minix eh, ħa kun nistan wieġeb id-dettalji Kolla tal-mistoqsijiet li resqit li senjura ġolija fuq eh, dak li semmiet brabta ma' Malta jiena eh, rrit eh, rrit niċċekkja però ma jderlix li Malta kienet xi lokalità għal dawn it-tip ta' dawn l-entitajiet barra minn hekk nejt ngħid li l-attività ma' Mosek Fonseca tmur tmur lura Panama Papers fil-fatt semmiet numru ta' imprizi li aħna sibna li l lura sa' snin design, ġifiri din hija kwistjoni li tista' tmur lura u ħafna żmien per nsaħħalkom moħħom li aħna ma nalebda ta' nalebda rabtiet eh, kull attività eh, twaqfet eh, fuq numru ta' imprizi għattilkom Għatilkom kem, kem fil-fat eh, waqqafna minnom eh, jena nishtiq nejt li jena mandiċ il-ħin qot eh, naqra l-emails fuq fuq television, pero nejlek li aħna ma naxenx naqsmu ma dawn il-fondazzjonijiet, ma naħsibx li ħatkun email li illi tbiddel il-verita, li ma nafx biha, għasen, nixnejt li il-fondazzjonijiet msemmija kienu eh, għannum ta' klienti tagħna u ma kienux għannum tagħna Sosjeta Ġenerali. Waħt. Grazzi ħafna sa Nasrallu pal-aħħar kellim f'din taqsima. Iva, dik kienet tweġiba, forsi ma kienx tweġiba sodisfaċenti għalik, issa tista' terġa' issaqsi bil-miktub jekk jogħġbok tagħmel hekk. Sur, allu, jekk jogħġbok. Eh, merci, eh, Monsieur le Président. Grazie, le President. Iva, il rwol ta' servizzi ta' konformità u eh, dawn ehm, il-conformity officers il-min iridu jirrapportaw f'Franza għanna l-proċedura artiklu 40 illi e t-permetti li bank fil-fatti jiġi sekwestrat b'mod dirett illi e id-dur ehm, e, mill-ewwel fuq ehm, fuq eh, l-autorità ġudizzjari biex ħares il-bank vizavi klient tiegħu eh, il-bankier jiddelega għal-servizz ta' konformita illi fil-fat idur fuq eh, trakfen u jisib dawn każijiet fejn hemm ħasil ta' flus. Issa jekk feħdan il-bank irid ikun hemm entità awtonoma mid-direttur ġenerali u nkellem il-president tal-bank din hija xi ħaġa li fl-aħħar mill-aħħar Eh, toħroġ eh, mill-liġi u nxeqnejt ngħid eh, li hemm l-FATF u hemm l-OECD u koll naħseb li l-lum il-ġurnata fl-axar maħħar din hija kwistjoni mħallija fidejn il-banek illi ikkun hemm il-kap tal-unità ta' konformità li għaddi kollox eh, l-trek fenu forsi f'każijiet sensittivi eh, nista' nifhem li forsi b'mod intern l-ewwel ikun hemm bżonn li jiġu konsultati eh, l għala mm, persuni fil-ġerki qabel jgħad id dessie pero nixxeq ngħid li aħna hawnhekk iktar fokati fuq l-attività operat operazzjonali, eh, ġifiri minix fl-aħjar pozizjoni, issa li mi għalek ta' sistema li benefika l-interess eh, kollettiv, nasib li l-mistoqsija tijak, pero eh, f'dan il gward diva hija relevanti. Noħ, xriftlix. Grazzi ħafna, Iva. Nasib li intom semmejtu kol proposti bil-miktub dwar il-proċedura, anka dwar l-esperienzi ta' kif ukoll it-tweġibiet għal mistoqsijiet iktar miftuħa nixtieq li nirringrazzjakom ħafna tal-mistoqsijiet tagħkom. Jekk it-tweġibiet ma kienux sodisfaċenti, jiena nixtieq issa xorta waħda nħeġġiġkom sabiex tkomplu l-komunikazzjoni, nixtieq nikkonkludi dan l-ewwel panel. Naturalment nawguralkom vjaġġ tajb l djarkom, iżda tistgħu tibqgħu hawnhekk ukoll jekk tixtiequ ħanżom ħanieħdu ħames minuti ħalli nbidlu l-panelists u mbagħad nistgħu nibdu nibdew mill-ewwel bil-tieni taqsima ta' dan is-smieħ. Thank eh. you.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 Wir setzen uns zu beraten. Tajab, mela nkomplu bid-diskussjonijiet tagħna. Nixtieq li nistedinkom sabiex tieħdu postkom. Ħalli nibdew ħalli mhux biss toqgħodu titkellmu barra u min nixtieq komplu diskussjoni barra jista' jagħmelek nixtieq illi nilqa' l parteċipanti ta' din it-tieni taqsima qed nitkellmu issa fuq il-każ tal svizzera Kif qedtilkom fil-bidu iż-żewġ banek illi għallunna li ma jishtiqux jiġu knem bank wieħed li għallunna li ma jriċ, sempliciment jiġu li għor għallunna illi jishtiqu forsi kunu dispozizjoni tana darbohra ġifiri għanna panel li forsi mux komplet, pero għanna erba esperti illi nistaw l qaw fosna, għanna l-Oliver Zielman mill Zontax Zeitung, Matan Dimonx, illi huwa membru tal-Konsorzju Internazzjonali li diġà kien magħna. Darboħra nilqgħu fosna għandna l-Jean Bernard Schmidt li huwa l prosekutur pubbliku illi huwa stabbilit f'Ġinevra li huwa responsabbli għall investigazzjonijiet kriminali kumplessi, bad għandna l-Peter Lutz li huwa l-President tal-Self-Regulatory Organization għaġlidla kontra ħasil tal-flus fiħdan l-Assoċjazzjoni tan-Notara Svizzeri u fiħdan il-rati Svizzeri u koll, u Giuseppe Marino li huwa professur ta' teorija l prattika ta' liġin ta' taxxa internazzjonali fl-Università ta' Milan. Nilqakom natikom merba, jiena naħseb illi intom li forsi kontu diġa prezenti ta' fuq kif ħanimxu ħajibda is-Sur Zilman bil-introduzzjoni tiegħu u żgur li intom tistgħu tgħidu xi ħaġa mbagħad fuq eh, il-fatt li kien hemm żewġ banek li ma deċidew ma jkunux magħna llum. Grazzi ħafna. Jiema nasibx nista' nikkummenta fuq il-fatt li m'għandniex il-preżenza tal-banek hawnhekk, iżda nħu gost li għandna rappreżentanti ta' wieħed minn daw il-banek għal menu Jiena jgħatawek pala bħala ġurnalist u l-dmir jgħaj u għalli natikom aġġornament fuq dak li aħna sebna fil-kas tal-Svizzera. Il-Panama Papers kif tafu kienet informazzjoni fuq 240.000 kumpanija eh, offshore illi kienet meċċija minn u Fonseca. Jekk tidħol iktar fil-Panama Papers kun tista tara illi għal dawn l-34 elf kumpanija dawn kienu maħluqa u mexxija minn banek Svizzeri jew kella minn uh, fondi Svizzeri dal dawn l-aħħar 40 sena naħseb li ktar ħaġa importanti hija li nħarsu li dan kol bil-perspettiva ta' żmien illi għadda. Ġifieri jekk nħarsu li żmien li għadda nistgħu li kull kumpanija attiva mill-1990 sas sena 2015 imxib dan mod. Issa l-iktar parti interessanti ta' din l-slajt hija li fis-sena 2008 kien hemm piku dan. U din hija xi ħaġa li aħna naħsbu li xi ħaġa tajb li xi ħaġa impressjonanti minħabba illi il-konsumaturi kienu qegħdin jippruvaw jgħinuhom ħalli jevitaw il-direttiva tal-tfaddil u kien hemm ħafna kumpaniji illi nħalqu permezz ta' Musa Fonseca u għalhekk għandna dan il-pik fis-sena 2008. Fil-fatt il lup ħollu mbagħad kienet e, iċċarata il-banek ħadu pastura f'da fl-aħħar sen 10 snin nistgħu naraw li kienu qegħdin ittaffu ħafna attività tagħhom f'dan il-qasam u qed naraw li ħafna minn dawn il-problemi ta' dawn il-kumpaniji problematiċi jisbat kienu trasferiti għal kumpaniji ta' avukati li kienu bazati f'Ġinevra. Mela x'inhi s-sitwazzjoni fil-passat? Fil dan l-aħħar passat reċenti aħna nistgħu nħarsu li id-data storika li għandna fis-sena 2015 li hija l-iktar informazzjoni reċenti li għandna kellna xorta waħda 7300 kumpanija ta' Mossack Fensajka li hija imexxija minn Zvizzera. Jiena naħseb li dan huwa 20% ta' ammont totali u għalhekk li Zvizzera huwa verament pajjiż importanti għal każ ta' Panama Papers. Mela, il-problema i jekk inħarsu li l-istorja mill-perspettiva ta' ġurnalizmu. Nafu li dawl ħafna kumpaniji li kienu mxija barra mill-Iżvizzera kellhom fondi dubjużi ħafna. l-ura l-mistoqsija li rridu insaqsu l nafusna aħna bħala ġurnalisti meta konna tħarsu li dawl kumpaniji Svizzeri għandna problemi bin-nuqqas ta' rispett tal-liġi qed insaqsu allura min jgħat jikkontrolla dawn il-kumpaniji li aħna ħsibna li qegħdin jirrappreżentaw ċertu problema, allura ħares ta' xejn iktar mill-qrib. U għal din raġuni aħna rajna illi kien hemm parti eh, kbira ta' dawk il-kumpaniji illi kienu mmexxija mill-Banek Svizzeri u li kienu wkoll immexxija mill-awtorità ta' supervizjoni l-finma fl-Svizzera. Parti oħra hija meċja minn kumpaniji tal avukati u kontrollata minn self-regulatory entities fl-Iżvizzerja hemm ħafna minnhom issa il-bqija ta' dawn il-kumpaniji, din dawn il-kaxxi markat bl-aħmar, min jagħti mexxihom il-Mossack Fonseca u naħseb il- il-fatt verament impressionanti huwa li ma kienux ikkontrollati qatt U forsi saqsuni kif dan jista' ikun possibbli, mela kif qedtilkom l-aħħar darba Mossack Fonseca għandu din l-offerta interessanti ħafna li joffru lil avukati Svizzeri illi tissejjaħ nomini directors aħna nsejħulhom scam directors ħafna drabi minħabba li ħafna drabi dawn ikunu ħaddiema tal-Mossack Fonseca li ta' parsi huma d-diretturi ta' dawn il-kumpaniji ta' isma minnaj ma jkunu jafu xejn fuq il-kumpanija, fuq l-attività ħna sibna fil-fat scam directors fil-Panama li kienu edin immexxu iktar minn elf kumpanija. Issa, il-problema bil-liġi Zvizzera hija illi fil-liġi tal zvizzera dan it-tip ta' każijiet tal-scam directors għal Panama mhumiex qed ikunu konsidrati bħala intermedjarji finanzjarju, naħseb li għal din raġuni ma kienx hemm għalfejn li wieħed issaqsi il-flus minn fejn ġejjin u x'qed isir bihom u huma setgħu jkunu affettwati u skont il-liġi jekk naraw biss li dan jista' jsir kif suppost. Issa jekk inħarsu lejn il-kumpaniji Svizzeri aħna nistgħu naraw li kien hemm kważi 90% ta' dawn il-kumpaniji li kienu qed ikunu mmexxija fl-Iżvizzera mill-kumpaniji Svizzeri illi kellhom diretturi nominati li ma jkunux kontrollati. Jiena naħseb li stanejt li iva vera kien pajjiż ehm, żgħir u ma tantx kien hemm iżda daqshekk konsekwenzi, speċjalment jekk inħarsu lejn il-kontenut tal-Panama Papers. Naħseb li f'dak is-sens tistgħu taraw li parti kbira tal-problemi li aħna identifikajna fil-kuntest tal-Panama Papers kellhom rabtiet ma' kumpaniji ta' Mossack Fonseca, Shell Companies li fil-fatt kienu meċxija minn Svizzera ħafna minnhom kienu marbutin ukoll ma' Massur Putin. Jekk inħarsu li l-artikli tal-Panama Papers naraw din il-problema tussanna l-problema kbira ħafna li aħna għandna anka brabta maksur tal-liġi possibil maksur tal-liġi. U biex nikkonkludi ma naħsibx illi din hija xi ħaġa li hija legali minħabba li tmur kontra l-standards tal-FATF u l-standards tal-FATF mhux ħajkunu permessi fil-fatt l-FATF għamlu ispezzjoni fl-Iżvizzera fl-ħarifa li għadda u ikkritikaw ħafna il-kumpaniji li jużaw din il-loophole issa sissa ma kienx hemm l-ebda mossa minnħat għal-gvern illi wriet illi huma kienu lesti li jihdu azzjoni. U allura naħseb illi fil-kas l iżvizzera kif ukoll fil-kas pajjiżi oħrajn illi kienu qegħdin jinvolvu każijiet ukoll ta' kontijiet fil-banek. Grazzi ħafna. Skużani, markajt il-ħin, bdejna l-ħin daqxejn tartalek forsi, kien fadallek ftit ħin, ma insomma, skużani. Issa l l Jean Bernard Schmidt li huwa il-prosekutur pubbliku u avukat f'Ġinevra, jekk joġbok. Sur President, grazzi ħafna. Jekk te permettu li jena nixtieq ngħid illi jiena sempliċement qed nesprimi l-opinjoni tiegħi mhux l-opinjoni tal-Ministerju jew inkella tal-Gvern Federali Ġermaniż. Ah, sir, skużawni. Ma nafx jekk nistax naqbel mal-kritika li għamel is-Sur Zilman. eja ngħidu l-ewwel qabel kollox il-Panama Papers l kienu xi ħaġa li sorprendit lil ħadd u laqa xi ħaġa ġdida lina jekk aħna inħarsu lejn il-passat u lejn l-appell de Genève li kien firmat, aħna rajna l 1996 dan kien firmat u kienet jikritika u koll l-istrutturi offshore li kienu jintużaw mhux biss għal evażjoni ta' taxxejja u sejħi xi trid, iżda anke l-attivitajiet kriminali. Xi sentejn wara fis-sena 2003 Sinjura Jolie skur taf li kien hemm ta' Pariġi li kienet ta' tikkritika li dawn il-kumpaniji offshore, ġifieri ma naħsibx li dak li skopna bil-Panama Papers hija xi ħaġa ġdida. Issa meta ħarġu d-dokumenti ta' Panama Papers aħna ma sirniex nafu affarijiet ġodda zda konna nafu fuq il-każijiet kriminali kienu diġà identifikati. Issa meta s-sur silma qal li dawn is sutturi offshore huma kumpaniji Svizzer li huma kontrollati mill-Svizzera, jiena naħseb li rridu nagħmlu distinzjoni bejn l-istrutturi li għandhom kont tal-bank fl-Svizzera u dawk li m'għandhomx kont tal-bank fl-Svizzera. Dawk li għandhom kont tal-bank fl-Svizzera, il-banek jew l-intermedjarji finanzjarji huma obbligati bil-liġi li jagħmlu due diligence għal-konsumatur l-STRs u kol ġifir rapporti ta' tranzazzjonijiet speċjali għal dawk li jmexxu l-kontijiet issa l-fatt li kumpaniji offshore ma tantx hija ta' li jina bħala prosekuturi aħna segretezza tal-banek ma tfisser xejn għalina minħabba li jekk jiena nitlob informazzjoni l-bank minnaħa ta' bank ma nistax naħseb illi eh, ma nistax ngħid illi l-bank jistgħu jużaw l iskuza ta' segretezza minħabba li aħna wkoll marbutin mill-obbligu ta' segretezza bħala avukati aħna billiċi nistaw nistgħu nistgħu naċċettaw is-sigrit professjonali tal-avukat jekk dan ija jagħmel xogħlu bħala avukat dejjem ikun qed jagħmel xogħol bħala avukat u mhux qed tkun da avukat u daqqa intermedjarju finanzjarju. Għalhekk għalina tkun daqsxejn problematika meta nippruvaw nidentifikaw dak li jiġri kont tal-bank partikolari. Iżda jiena bħala pratikant naħseb li nistgħu ngħidu li tkellimna fuq il-beneficial owners u dawk li għandhom il-power of attorney fuq kont tal-banku naħseb li nista' ngħid l kull bank fl svizzera u nsaqsi jekk per eżempju mx persuna partikolari jiex li beneficial owner ta' kont jew nkalla jekk għandix il-prokura il fuq kont tal-bank partikolari. Jiena naħseb illi kun iktar diffiċli jekk nkun rridu iktar nidħlu fid-dettal fuq għadin, forsi anka fl-Ewropa, jekk mur forsi fwet mill-pajjiżi ġirien tagħna u ne nsaqsi lill-bank ara din il-persuna hija l-beneficial owner ta' dak il-kont jista' jkun illi ma jwiġbunix daqshekk għandi ħin Iva nista' nieqaf hemmhekk mela u nħalli iktar ħin għalikom biex istassuni mistoqsijiet. Mela naħseb li l-problemi jibdew meta nibdew immorru barra mill-pajjiż minħabba l-assistenza reċiproka legali mhux dejjem ikun faċli, iżda qed issir dejjem iktar diffiċli illi aħna nikkonsultaw ma' kollegi Ewropej ma' pajjiżi oħrajn ukoll huwa diffiċli issa anke jekk inħarsu xar snin ilu, jekk inħarsu f'termini ta' assistenza legali, l-affarijiet kienu kważi lura li l-preistorja iżda l-affarijiet imxew ħafna l-qoddim. Anke minħabba prinċipju tal-kriminalità doppja dawn affarijiet li issa kienu stabiliti li Svizzera qatt ma ċaħdet il-litejn b'mod eh, legali jew għallanijiet fiskali aħna namlu distinzjoni bejn l-evażjoni ta' taxxa u l-frodi ta' taxxa minħabba li jekk inti għandek flus barra minn pajjiżek illi qegħdin eh, f'xi kumpanija offshore hija xi ħaġa illi hija magħrufa bħala skema tista' tippermettina sabiex nagħtu assistenza legali. Wieħed mill-fatti li kien ippubblikat u li Eh, tal-Ministru Kawzak, per eżempju, li aħna domna xi xarin biex nġibu din l-informazzjoni ġifieri jiena bħala pratikanta qed insib problemi ta' assistenza legali reċiproka iktar minni problemi oħrajn jiena lest inwieġeb mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna inti kellek seba' minuti. Iżda naħseb li xi ħadd tafes fuq eh, l-arloġġ u biddel il-ħin. Mela, meta inti semmejt il-pajjiżi ġirien, Lima pajjiżi qed tirreferi għalihom? Hemm pajjiżi kbar li qegħdin bejn eh, viċin tagħkom u anke pajjiżi żgħar. Nista' niġibkom bil-miktub għal din. Jiena mhix qiegħed hawnhekk biex nitponta sabajja leħat. Iżda ħafna mill-kollegi barranin li jaħdmu miegħi u naħdem magħhom naturalment ħafna drabi rridu jżommu mal-liġi ta' pajjiżhom, ħafna drabi jkun jixtiequ jgħinuna, iżda jkun diffiċli għalihom kollhom idejhom marbutin ma jkunux jistgħu jgħinnu. Ġifieri ħaj jekk ħajkun hemm iktar pajjiżi li magħhom kun nistgħu naħdmu aħna fl-Iżvizzera pereżempju kellna ħafna problemi bil-flus bil tal-kleptokrat su għalina naħsbu li vera tista' tagħmel ah, ħasil ta' flus tal-profitt ta' reat kriminali. Iżda l-iktar ħaġa importanti hija li nafu l-uffiċċju jkun barra mill-pajjiż. Ġifi dawk il-pajjiżi li mhumiex dejjem qegħdin rispettaw il- il-liġi jkun diffiċli nagħtu assistenza legali minħabba li bil-liġi aħna nistgħu nagħtu assistenza legali għal dawk il-pajjiżi li jirrespettaw l-istat ta' dritt. Hemm ċertu prinċipji ġifieri u għalhekk għandna problemi kbar fil-każijiet internazzjonali. Jista' jkun li kont tirreferi għal pajjiżi għal Ġermanja? Le m'għandix kollegi Eh, b'Ewropej l problemi magħhom. Kien hemm ħafna wkoll min kien qiegħed kastiga l renju Unit bil-żien eh, u jgħidu fuqhom mod negativ iżda huma għenuna ħafna. Iva mela nisistin tibatilna bil-miktub it-tweġiba tiegħek jekk tista' tispeċifika dawn il-pajjiżi. Mela, issa nixtieq isiden lill-President Lutz illi li huwa l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati u li huwa responsabbli wkoll għal mod partikolari għal ħasil ta' flus. Sinjuri, jiena nixtieq illi nagħmilha ċara mill-bidu minħabba li aħna qegħdin nitkellmu fuq self-regulatory organization. U Allura din hija organizzazzjoni illi hija indipendenti illi mbagħad għandna assoċjazzjonijiet oħrajn li inti semmejt illi nipparteċipaw u aħna msieħba magħhom nixtieq illi f'dak li għandu xaqsam il-problem ta' ħasil ta' flus fl-Svizzera jiena ngħidilkom li hemm da xejn ta' sfond tal-mistoqsija tal-Panama Papers u l-kontroll tal avukati u koll hemm f'din il-kwestjoni is-suġġetti il il-ħansemmilkom edina wek fuq eh, il-slajt. issa nixtieq li nibda mill-ewwel bil-kunċett tal-ħasel tal-flus illi jista' jkun deskritt li huwa bbażat fuż żewġ livelli għandek il-qasam tal-liġi kriminali u għandek l-artiklu 305 a illi jipprojbixxi l-ħasil tal-flus illi fil-fatt din hija xi ħaġa li tapplika fuq it-territorju Ewropew. U mbagħad għandna t-tieni artiklu 305 illi fil-fatt għandna wkoll xaħġa fuq il-nuqqas ta' attenzjoni li tinata għal ċertu attivitajiet finanzjali. u l-artiklu 260 jiġifieri tal- kodiċi kriminali. Mbagħad għandna il-livell finanzjarju tal-intermedjarji finanzjarji illi skont il-liġi federali huma massubin għal ġlida ta' kontra il-finanzjament ta' terrorizmu l-ħasil tal-flus. Il-dawn ir regolamenti kienu Infasslin fuq livell individwali minn dawn l-organizzazzjonijiet kollha aħna f'dawn l-aħħar 15-il sena rajna illi kien hemm ħafna bidliet f'dawn il-liġijiet minħabba il-partiċipazzjoni tal-filma u anka fuq ċertu punti partikolari aħna kellna dispożizzjonijiet ġenerali illi kienu referuti u anka apparti minn hekk kien hemm ċertu libertà dwar ir-regoli ta' proċedura u ta' l-kodiċ ta' imġiba għal ċertu kumpaniji, ir-rapporti li għandhom jippreżentaw kif jistgħu per eżempju, joħorġu bil-rapporti, il-notifika meta trid issir dan dejjem kienet hija tkun irregolat fuq livell ta' self-regulator organizations. Apparti minn hekk, issa fuq uh, il-ġlida kontra il-ħasil tal-flus. Sekken inħarsu li ma tip ta' nies li aħna qegħdin inkopru tistgħu taraw din it-tabella aħna fl-artiklu 305a qegħdin naraw li n nkopru il-nies kollha dawk anka l-avukati. L-avukati illi fil-fatt huma li kienu qegħdin jgħinu anka biex ikun hemm ħasil ta' flus jew li jkunu qegħdin jaħbu ċertu fatti dan jista' jkun persuna li jkun kopert ukoll. Li jista' jkun jinżamm responsabilità kriminali. L-iktar ħaġa importanti hija illi l-avukat li għandu ħafna tarif jista' ukoll jkun akkużat li kien jaf eżattament x'kienu ir-regoli. Allura jista' jkun hemm standard ukoll u anka sanzjoni tista' tkun imposta fuq meta mqabbel ma' persuna li forsi m'għandux l-istess tip ta' taħriġ u informazzjoni. Mbagħad it-tieni artiklu ta' 305 din it-tieni dispożizzjoni aħna qegħdin inkopru dawk in-nies illi huma attivi fil-flotti tas servizzi finanzjarji. L-avukati huma koperti wkoll jekk ikunu qegħdin joffru il-possibilità illi eh, huma eh, jitrasportaw l-informazzjoni u nkella jkunu qegħdin jaħbu jew inaqsu minn dawn il-bżonnijiet. Mela l-iktar ħaġa importanti fil-kunċett tagħna huwa um, illi biex aħna nevitaw li l-flus minn barra li kun ġejjin minn min reati kriminali jitlu fiċ-ċiklu natif tal-flus. Aħna rridu nevitaw li kun hemm il-flus li jeħbew. Mela, x'inhuma il-mizuri tagħna know your customer, know your transaction li konna ħafna dokumenti u li konna wkoll rapporti li jsiru mbagħad ikunu blokkati ċertu kontijiet mill ewel Issa, aħna għedin nitkalmu kol fuq il-mela kas partikolari li jista' jkun eh, kas li huwa reat kriminali u għanna ċertu affarijiet li dejjem nippruvaw nidentifikaw skont dak li kellna fl-slajd. Issa, fuq l-intermedjarju finanzjarju min huwa kopert għandna il-banek, il-fonds, il-kumpaniji ta' investiment u dawk kollha illi huma nies illi fil-fatt huma rappreżentati bl-assi tagħhom u li jgħinu biex ikun hemm ukoll ċertu tfaddin moħbi. U aħna din nitkellmu fuq l-intermedjarji wkoll finanzjarji li jistgħu jkunu koperti wkoll. Issa fil-qasam tal-kontroll għanna l-SROs illi jikontrollaw l-intermedjari finanzjari u s-sanzjonijiet illi waslu, jistaw waslu għal proibizzjoni u kol. Il-firma edha tikkontrolla l-intermedjari finanzjari jista anka l-SROs. L-SROs ikunu kontrollati ta' kull sena li naraw jekk ir-regoli biex ikunu rispettati il-sigriti professjonali dawn joddu biss fil-qasam fejn l-avukati ikunu edin jamlu xogħol klassiku tagħhom. Ġifiri, il difiża qoddim il-qorti, konsultazzjonijiet, il-pariri legali, it-tib ta' appoġġ legali li jista' jingħata anke fil-tfassil ta' kumpaniji u affarijiet oħra simili. Dek il-qorti federali u l-film ma kienu edin jamlu f'dan l-ħar 15 sena kienet li kollom linja komuni fuq it-tip ta' attivitajiet li għandhom jamlu. Għalli kun kun nisaw nkopru dawk l-attivitajiet ta' ħasil ta' flus u dawk l-anka li mhuwiex. Għawek f'din l-slajt istaw taraw numru ta' attivitajiet li qed ikunu koperti u dawk li mhumiex. Jiena naħseb illi Dak huwa il- Il-kas fl-Svizzera kien diffiċli li f'seba' minuti jiena ngħidulkom daqsxejn fil-qosor dak li qed jiġi fl-Svizzera però provajt. Grazzi ħafna sur Lozzi iva inti provajt u tajtna idea ċara u preċiża ta' dak illi qiegħed jiġi fl-Svizzera u diġà tajtna l-slides bil-miktub ġifieri din elintna. Marissa nistieden lil Giuseppe Marino responsabbli għal-liġi fiskali fl-Università ta' Milan, jekk jogħġbok su Marino. Grazzi ħafna. Sur President, membri tal-Kumitat Pana, grazzi ta' din l-istedina tal-li tituni l-opportunità biex niddiskuti ma'kom dan is-suġġett. l u wieħed mill-iktar pajjiżi ċivilizzati. Jiena u naf li hemm bosta pajjiżi li jafuha <laughs> sew. Aħna għanna storja ta' stabilità finanzjarja. Illi tkellmet ukoll hija defukata wkoll fuq l-istabilità. Meta ikun hemm nuqqas ta' stabilità li tiżdied anke f'pajjiżi oħrajn dejjem nippruvaw nifukaw fuq minn minn ġibta sena 2009 minn mindu kien hemm eh, it-tmim tal-bank secrecy ħalli bekk ikun hemm il-rendikont tal-flus matul il-kriżi finanzjara, il-flus kollha li ma kienx iddikjarat li kien qed jippartjeni għal dawk li residenti iżjed tal-80 fil-mija u 1.33 triljun minnhom kienu ta' Ewropej li din hija xi ħaġa li hija ta' paradoss il-settur finanzjarju Svizzeru jirrappreżenta 11% tal-bank tal-prodott gross domestiku. Iżda mingħajr il-dawn rridu wkoll naraw illi ma tinżamx din l-status quo. fl svizzera kien hemm ukoll ċertu affarijiet li kienu kawżati minn pajjiżi oħrajn. Issa aħna rridu naraw jekk dan kienx maħluq minħabba li ma kienx hemm biżżejjed informazzjoni. Ma kienx qed jirrispettaw ukoll ċertu prinċipji bħal prinċipju tar-territorjalità. U id-dimensjoni ġdida tat-territorjalità minħabba globalizzazzjoni edha twassal għal bidla fil-perspettiva tar regolaturi Svizzeri fil-kompliċità tal-pajjiżi wkoll fil-nuqqas ta' rispett tal-kondotta. U mill-ewwel ta' jannar tas sena 2017 l-iskambju awtomatiku ta' informazzjoni issa saret realtà u mhuwiex aċċettabbli li aħna naċċettaw li rifjutaw anzi skużaw li kooperazzjoni internazzjonali fil-qosma tat-taxxa u anka fl-qosma kriminali hija bażi ta' b'każijiet ta' ħasil ta' flus u frodi ta' taxxa u evażjoni ta' taxxa wkoll li huma reati kriminali, illum tax refugee ifisser illi kien hemm l-industrija tal-banek li fil-fatt issa żvolġiet mod ieħor bl-assistenza tal-avukati Svizzeri u dawk li ma jistawx jaħbu il-flus tagħhom fit-trass u fl-istessin kienu din jiffukaw fuq l-ola l-iktar individwi ta' seta sabiex ikun jistgħu jkunu bazati fl-Svizzera ħalli kollom status ta' taxxa iktar favorevoli li mhijiex iktar favorevoli minn da eh, ta' pajjiżi oħrajn fl-Ewropa u il-ħruġ ta' permess ta' residenza blebda rabta ma' territorju tal svizzera jew kella ta' pajjiżi oħrajn illi forsi joffru sistema ta' taxxa iktar favorevoli tista' twassal għal l-informazzjoni illi tista' wkoll tkun affettwata fil-Common Reporting Standard tal-OECD sena 2017-2018 lej għaj, huwa passibli biss jekk wieħed ikun residenti fl-Iżvizzera u jekk klassi finanzjarji jkunu depositati hemmhekk. Il-residenza doppja tista' tipperikola l-CRS li UI. E Biex natikom eżempju sempliċi, jekk ikun hemm individwu li jkollu residenza kemm fl-Italja u fl-Iżvizzera u għandu l-assi finanzjarji tiegħu fl-Iżvizzera, l-bank Svizzeru mhux ħajibat l-informazzjoni dwar it-taxxi fl-Italja. Issa dwar il-rapport tal-FATF li nħarġ f'Diċembru tas-sena 2017 kif qal is-Sur Tilman ikkonferma illi l-Iżvizzera għamlu ħafna passi l qudiem dwar l-evalwazzjoni reċiproka tas-sena 2005 anke dwar l-effettività, ir-rapport qed jgħid li kemm ċertu nuqqasijiet li għadhom jidru u apparti minn hekk nafu li supervisuri Svizzeri għandhom u dan huwa dak li qed jgħid l-FATF isaħħu l-kontrolli ta' rispett ta' liġi u illi jippermettu li kunem u kol kontroll għal istituzzjonijiet li huma ikkontrati mill-filma u jomlu għa possibli illi ikunem regolamenti oħrajn u koll u nizguraw li kunem sanzjonijiet proporzjonati u effettivu li neħu li kamp applikazzjoni ristrinġu l-kamtiplikazzjoni fuq eh, l-iskambju ta' informazzjoni. Aħna nixtiequ illi nsaħħu l-kompetenzi tal-supervizuri Zvizzeri, ħalli bekk ikun nistgħu nimplementaw malajka jista' jkun il-ftehim ta' bejn l-Unjoni Ewropea u tal-Iżvizzera għalli bekk niġġieldu b'mod iktar effettiv kontra is-sussidji u l xirri publiku l frotif f'dan għassam ħalli l-Iżvizzera ma tkunx tista' tkun esplojtata għal l-intraprizi illegali waħna nixtiequ li ntejbu ukoll l-implementazzjoni tad direttiva aħna nixtiequ li din soluzzjoni prattika tkun titħol fis-seħ sa' 26 ta' Ġunju tas-sena 2017 u dan jista' jwassal prevenzjoni tal-użu ta' sistema finanzjarja l anijiet ta' finanzjar ta' terrorizmi jew ħasil ta' flus. U eh, illi naraw li ma jkunx hemm iktar kompliċità tal-kumpaniji fiskali Ewropej li qegħdin jippruvaw jaħbu it dħul ta' ċertu nies. Definizzjoni simili hija illi jkun hemm kumpaniji li jkunu qegħdin E, jikun stabiliti f'pajjiżi bħall-Istati Uniti u jkun hemm ukoll aġevolar minna taħħom l-Istati Uniti mumiex għedin iżommu mal-iskambju automatiku tal-informazzjoni, mandomx e, implementazzjoni asimetrika tal-fatka u il-rizoluzzjoni 41 kienet l-ewwel deċiżjoni tal-President Trump illi jikkanċella il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni tal-, -informazzjoni tal ħlas fuq resource extraction issuers, ġifiri, ħadd ma jista jkollu kontrol tajjeb. fl unjoni Ewropea tista u għandha tipproteġi l-funzjonament tas-suq intern u għandha tpoġġi iktar pressjoni fuq l-Iżvizzera u anke fuq pajjiżi terzi li jippreżentaw riski partikolari, inkluż l-Istati Uniti u r-Renju Unit anke minħabba l-Brexit. Importanti li aħna napprovaw il- il-proposta li għada tibdel ir-raba direttiva għal sistema tal-ħasil tal-flus. Jiena naħseb li dan jista' jarmonizza l-aċċess għal pajjiżi terzi u jkollna iktar aċċess għal informazzjoni tal-beneficial ownership permezz tar-rabta ma' reġistri nazzjonali. Approċċ simili għandu jku isir ukoll ma' pajjiżi bħal Liechtenstein, Monaco, Andorra u l-Gżejjer il-Channel Islands. Dik kienet ukoll xi ħaġa li kienet kopert fl-artiklu 31 tar-raba direttiva u naħseb illi d-dinja marbuta wkoll ma dak li qed ikun diskuss illum fil-Parlament Ewropew. Ma nixtieqx nimmaġina xenarju illi ma nixtiequx ġifieri li aħna nevitaw li jkun hemm tariffa għal prodotti li ġejjin mill-Iżvizzera li jistgħu iwaslu għal nuqqas ta' kontroll fuq il-flus li ġejjin mill-Iżvizzera jumkella li nirtiraw aħna liċenzji għal banek għal dawk l-istituzzjonijiet privati illi qed ikomplu jitħallsu xorta waħda anka kif um, sar fl-Istati Uniti fis-sena 2012 bil-Bank Vegel li mbagħad kien malu Grazie ħafna. Professor Marino uh, via Grazzi ħafna Professor Marino, nishtiq li nibdew bil-mistoqsijiet bis-sur kofotu ċekki jek And thank you so much for the presentations. Um, Grazie ħafna ta' dawn il-prezentazzjoni l-ewwel qed nixtieq ngħid li ovvjament eh, mhux aċċettabbli li UBS u l-Credit Suisse eh, ma ċettawx li jkunu hawnhekk eh, mhux biss provokazzjoni għalina, ma provokazzjoni u koll nuqqas ah, ta' accountability għalina iċ-ċittadini e Ewropej naħseb li dawn il-banek u entitajiet oħra multinazzjonali nafu li huma jillobijaw l-Parlament, ġifieri ma naħsibx li għandhom ġipermessi jagħmlu dan it-tip ta' xogħol jekk imbagħad ma jiġux hawnhekk biex nistgħu jġibu l mistaqsijiet tagħna. Is-sur Zilmen naħseb li preżentana preżentazzjoni ta' sew interessanti. Inti qatt li għandna nuqqas fil-relazzjonijiet eh, ta' Mosek Fonseca ma' l-Svizzera. Inti għandek informazzjoni dwar attivitajiet simili eh, fejna hemm involuti entitajiet oħra Zvizzeri ma' Mosek Fonseca li lix Mosek Fonseca hija r-raba li kbar eh, law firm, kumpanija legali ta' ta dan it-tipi, però hemm ukoll kumpaniji legali oħra illi qed joperaw ehm, ma nafx jaksebtux sebtux eh, kumpaniji oħra li qed joperaw fl-Iżvizzera bl-istess metodoloġija. It-tieni mistaqsija darba li sur Jean Berna Schmidt. Darba ħara kif smajna Missur Marino l-Iżvizzera għal snin kienet eh, tax eh, kienet tax secrecy Haven. Ma nafx jekk eh, intom tistawx iserħuna moħna illi memx entitajiet, kumpanija bħal Mosek Fonseca illi qed eh, għadhom attivi u jekk hemmx eh, miżuri leġislattivi biex jitwaqfu prassi ġużi, jekk hemm xi każijiet, jew kellha xi investigazzjonijiet pendenti f'dan il-qasam kontra kumpanija ta' dan it-tip bħal Mosek Fonseca. Grazzi ħafna. Naħseb Nista' ngħidir kelma ma sur Zilmer biex iwieġeb l-mistoqsija mela. Grazzi, aħna fil-fatt rajna kumpanija legali fil-Panama Papers li aħna kontattjajna, li xajna ċertu negozju eh, mażak fosek għadetu li l-om u aħna dejjem nġibu l-istess weġibiet, ġifiri, maħnix responsabli, l-Svizzeri huma responsabli, pero nafu, nafu li huma wkoll jużaw dawn id-diretturi eh, nominati nomini eh, directors. Eh, aħna fil-fat fil-British Virgin Islands rajna din l-iskema u qabelna del-kelma l-prosekutur ħdejja nejt li ċertament jibqa' jkun hemm kontroll meta jkun hemm l-użu ta' kontijiet Svizzeri, però ma nejt li fil-fatt skont l taħħom, u ma waqfu waqfu kompaniji l svizzera pambat eh, fetħu il-kontijiet tagħhom band din hija skema li użata wkoll mir-Russi u allura ħarbet żviċċat mill-kontroll ġvir hemm ħafna kuntratti li wkoll għandhom influenza uh, Maħbija fil-medja kif ukoll eh, fl-industrija tal-armi minn eh, nies viċin ħafna ta' Putin u dawn kollha jgħaddu minn avokati mill-Iżvizzeri u nixtieq ngħid li eh, hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar ħasil ta' flus striktu sensu, però qed tinkiseb influenza minn sekretezza, minn ħabba, illi għandek dawn kumpaniji b'sieda pubblika fl-Iżvizzera illi huma illi huma ta' illi huma russi fl-aħħar mill-aħħar, imma russi wara mela. Sur Schmidt naqbel ma dak il-qar eh, Sur Zilmen nasab li huma il-limiti eh, tal-frontiera ta' pajjiżi li li jiddelimitaw eh, il-qafas legali u koll ġifiri jek inti għandek xaħat illi huwa Svizzer u ma jagħmel xi ħaġa barra mill-Iżvizzera nixtieq ngħid li jien għandi ġurisdizzjoni fuq dik il-persuna xorta waħda illa li xija Svizzera. Issa, naħseb li biex jiena niprofa l-izbal, l-ħazin li jkun wetta, dik hija ħaġa oħra din tista' tkun problematika li għax eh, huwa jkun wetta eh, dan band oħra, eh, vera, nistansi forsi prova fejna fi dokumenti, eccetera, eh, din hija parti mill-prassi komuni tagħna, però mhux xogħol dejjem faċli, l mistoqsija hija għandna offerti simili eh, fl-Iżvizzera bħal dik f'kumpanija offshore jiena ma narax hekk pereżempju fl-Iżvizzera m'hemmx trusts eh, għanna problema legali b'dan, pero għanna fil-fat eh, trustees, eh, per eżempju, inti għandek uħut li nafbjom jena f'Ġenevra, hemm per eżempju trustees ta' trust minn New Zealand u inti għandek nies mill-Italja, mill-Renju Unit li umma beneficjar ġviri il-problema hija biex l informazzjoni eh, miex eh, il-kumpanija offshore jew nkella it-trust nifsu. Problema hija il-fatt illi l-informazzjoni hija barra mill-ġurisdizzjoni tiegħi ġifieri jiena ma interessanix li xi ħadd ikollu eh, kumpanija tkun xi tkun, però eh, dak li huwa problematiko huwa il-fejn fejn qiegħda jekk tkun fl jena jiena nista' proġetta bil problema ta' xejn jekk hija barra l svizzera dik hija problema. Iva, anke jekk eh, il-kooperazzjoni fil-fat miex wahda, miex laqwa wahda fil-fat ma' pajizi ġirin gbar. Naddu il-kelma l-essuri Eh, issa mistoqsijati għaj hija l-Swiss Bar Association. Fuq il-kontrolli ta'kom, nixtieq nkun naf eh, kemm tagħmlu kontrolli eh, esterni, kemm spiss u hemm xi tip ta' verifika doppja, double checking, bħala follow-up eh, nishtiq nkun naf eh, kemm kien hemm sanzjonijiet li ġew imposti marbuta ma' każijiet ta' evażjoni fiskali u ta' ħasil ta' flus. Intom dak iż-żmien kontu ġibtu li ma kellkomx l-informazzjoni, ma nafx hekk eh, allura issa bħala follow-up xi xittuna tweġiba forsi idea tal-inqas ta' kemm il-sanzjoni ġiet imposta għal każijiet bħal dawn. Sur Lutz, eh, bħala President nixtieq ngħid li eh, Swiss Bar Association eh, tamme supervizjoni tal-avukati kull sena tliet snin jkun hemm modit u l-audit jiddependi mill-riskju partikolari ta' kumpanija legali aħna nevalwaw il-riskju skont il-numru ta' files li kollom qoddimhom kif ukoll nibbażaw irwieħna fuq audits preċedenti u biex ngħidlek kemm għandhom eh, attività ekonomika riskjuża, per eżempju attivitajiet f'pajjiżi li huma konsiderati bħala tax havens eh, jew nkella fejn hemm ħafna korruzzjoni f'dak il-każ, l-audits isiru eh, iktar spissi. Jekk pereżempju titkellmu dwar avukat eh, b'sitt seba' files <laughs> bil-ġestjoni tal-patrimonju ta' mara ġejana sepp li f'dak il-każ iva, il-kontrolli jsiru kull tliet snin, Kella nispiċċaw nevalo l-istess ħaġa darba t lieta rridu nkunu rridu nirrispettaw il-prinċipju ta' proporzjonalità u nużaw ir rizorsi mod effiċjenti. Fu eh, ir-regoli nafu li skont il-liġi eh, Svizzera l-avukati irrit ikollhom kwalifiki meħtieġa biex iwettqu l-audit, u ma jrid ikollhom l-ebda interess eh, jew l-ebda rabta mal-kumpanija legali. Rridu naraw li ma jkunx hemm ukoll audit eh, tal-istess kumpanija żewġ eh, drabi ma nixtiequ li l-ħadd ikun f'periklu, rridu trasparenza u rridu naraw li pereżempju l-auditur it-tieni awditur kun anki jista' jivverifika x-xogħol tal-awditur tal-ewwel awditur. Probta ma dak eh, illi eh, mal-kas Panama Papers safrajna fien ma kien hemm l-ebda sanzjonijiet kriminali. Ovvjament eh, l-istampa tifat ħafna dawl fuq dak illi kien hemm għaddej fuq l-SRO jekk eh, jiena nirċib informazzjoni, informazzjoni konfidenzjali fuq xi ħadd, din ma nistax eh, naddija. Il-kumpanija legali kollha li semmew mill-medja. Aħna fil-fatt eh, morna mek persona u rajna ħafna files minna audit kull kull kumpanija nsemmija fil-Panama Papers aħna rajna li nsaħħu l-audits tagħna, għamilna jew għandna l-intenzjoni li nwettqu audit eh, dettaljat biex naraw li kollox eh, u kif suppost eh, wara revoluzzjonijiet li ħarġu fil-medja. Ma nafx, u ġibta mistaqsija ta'kom, hemm forsi informazzjoni fuq numru ta' każijiet illi hemm qudiem il-qrati jew m'għandekx din l-informazzjoni. Iva, fil-fatt eh, għandna problema naqra bl-istatistika fl-Iżvizzera. Ġifieri huwa eh, diffiċli biex eh, wieħed jara kemm hemm każijiet qudiem il-qorti. L-ewwel qed nixtieq ngħid li l-liġi tagħna tippermetti t-permetti iva eh, li jittihdu kazijiet il-qorti, eh, pero mux daqs eh, fl-Amerika. Jena per eżempju għandha 50 kas u dimi u hemm ċertu każijiet komplikati li jaħdu żmien biex wieħed isolvihom per eżempju sena xogħol 50 jekk tieħu 50 każ dak tfisser li f'sena għandek 50 ġimgħa Ġviri, kasal kull kasal kull ġimgħa. Fil-każijiet tal-pli pli bargain saħna mmorru wara l-flus, eh, għandna każijiet ta' l-irkupru ta' ta' assi. Ġviri aħna nippruvaw nagħmlu huwa li mmorru wara l-flus u dan ħafna drabi fisser li rridu nikkwalifikaw il- l-akkuża tagħna, rridu nikkwalifikaw l-akkuża tagħna, ġviri. naħseb illi xi kultant jekk nitfaw la affarijiet f'ċifri ma nirriflettux il-verità tal rati tagħna. Tajab qed tikkonfermaw dak li aħna diġà smajna fil tal-Lussemburg u anke f'każijiet oħrajn l-effettività tal-kontroll huwa għaproporzjonat skont kemm hemm nies li għad-dispożizzjoni sabiex jagħtu l-informazzjoni u kemm hemm nies li jistgħu jaħdmu bħala controllers tajjeb mela issa għandna lis-Sur Pepe. Thanks for Grazzi ħafna, grazzi wkoll tasem tagħkom jider li jem repartizjoni tajba l li għaxem min eh, verament konvint li situazzjoni tajba kif inija u oħrajn li ma tantx tinżlilhom fuq il-mistoqsija tiegħi hija fuq ehm, il-Financial Task Recommendation kemm il sur Zilman kif ukoll il-Professor Marino semmew li għandhom l-oġġezzjonijiet tagħhom fuq sitwazzjoni fl-Svizzera, allura nxtieq insaqsi li sur Zilman jekk jekk jiġu indirizza dan il-punti allura jekk is-sitwazzjoni x tassew ħadd ittieb minn kif nafu il mistoqsija Ija brabta ma dak li għalis sur xmet, jena kont eh, kurjus eh, biex niks eh, kolli idea ta' kem kazijiet u dim il-qorti li għax inti għad fil-bidu li il-Panama Papers ma revela xejn ġdid li riskju diġa kontu ta' bieħ u l-kriminali li instabu diġa kontu ta' fuq, ġifiri ma nafx kemem mijiet ta' kazijiet fostom anki dawk eh, dawk li mitres u jom kella dawk li tafu tafu bijom ma matres u xe. għamna qed nitkellmu wkoll dwar informazzjoni eh, enormi li taqa' taħt il-Panama Papers hemm ukoll ċertu attivitajiet li kienu ehm, leċiti, kienu legali eh, fil-fama ta'kom, kem, eh, kem minn dawn l-attivitajiet eh, li umma sew leġittimi u u kemm għandhom da sew jiġu investigati. Mbagħad eh, mistoqsija oħra ma nafx jekk eh, professor Marino li jista' xi wieġeb hawnhekk qed nitkellmu dwar imġeba tas-sew ta' dawn in-nies ela li għax kif tajjeb inti eh, sur xmiet huma jafu li is-segretezza bankarja u s-sieda tal-benefiċċji huma hija kontrollata ħafna fil-banek Svizzeri huma li għamlu huwa li jużaw nomini directors minn ġurisdizzjonijiet oħra mbagħad jużaw il-banek eh, banek f'pajjiżi fejn is-sieda tal-beneficjarji mhijiex daqshekk eh, miex taħ skrutinju. Allura xtaħsbu eh, li jista li jista jisir eh, eh, il-verità hija li vera ma tistgħu tagħmlu xejn imma l-verità hija li qed nitilfu l-flus mhux mhux biss qed jintilfu l-flus ukoll għall-gvernijiet imma tintilef il-fiduċja taċ-ċittadini u tal-ġustizzja tas-soċjetajiet tagħna. Tilman, Kotz. Tlet mistoqsijiet mela min ħajibda Sur Tilman forsi fil-qosor, bozz għandna Sur Marino wkoll. Fuq l-effettività tal-adozzjoni tal-miżuri FATF nasab is-Sor Marina jista' jwieġeb eh, jien fil-famatija nasab li din tista' tkun xaġa effettiva ferm kif inhi preżentament hemm mażla għall-avukat jew nkella għal kumpanija legali illi jekk eh, dak li jkun firma fir-responsabilità tiegħu ta' direttur jew nkella eh, jużaw biex jaħbi il-proċedura tal-nomini director. Nasab li hemm għażla, jiena darba tkellimt ma' avukat u għalli għalli fil fat li jekk kolli suspett fil-persuna nuża nomini director, ġifier għalfejn hemm din l-għażla jekk aħna nadottaw l-istandards tal-FATF, allura din il-possibilità ħaneħħuha u dak li jkun jevita ħafna każijiet problematiċi anke għall-avukati eh, u biex nweġab ukoll parti mill-aħħar mistoqsija x'nistgħu nagħmlu eh, kif qalet il-kollega tiegħi mill-Lumont qabli rridu niddikjaraw eh, sjeda tal-beneficjari madwar id-dinja u bekk ma jkunx hemm inċentiv għan negozju ta' segretezza biex jimorru offshore. Grazzi, Sur Schmidt. Iva, nasab li jirman mandi lebda soluzzjoni x'nofri, eh, nasab kieku ehm, Iva l-appell ta' Ginevra, 20 eh, ma ilu, eh, li nqerdu l-offshores, ma nasab li dan mhuwiex eh, fattibbli. Eh, jiena nixtieq ngħid li eh, tul is-snin dejjem rajna xi tip ta' jew xi ta' kumpaniji strambi u mhux biss f'Panama mm, għandna l-kleptokratiċi u oħrajn li mumiex trasparenti minix, per eżempju, mafjus minn Milan jew minix kriminali Ġveri, nafu li hemm strutturi strutturi opaki u nasab li l-offshores mhumiex l-unika problema, issa nafu li għandna li currencies, il-bitcoin, dawn kompletament ehm, qed jiġu l-istess id-darknet hemm ukoll il-tekniċi ta' clearing bejn pajjiżi, per eżempju eh, bħal eh, ċertu drawi ta' clearing li jesistu bejn ċertu komunitajiet, eh, ġveri kieku hemm eh, soluzzjoni biex biex ma jkunx hemm iktar reati, jiena kull ewwel wieħed li nispiċċa bla xogħol, ma kolli ngħid m'hemmx soluzzjoni sempliċi, hemm xi ħadd ieħor li iwieġeb il-mistoqsija ġenerali Iva, għanżon fil-qasir jgħid is-sur Nasib li kieku meta titkellmu dwar eh, flows, eh, assi, securities, eh, proprjetà, nasab illi rridu naraw li għal kull tip ta' transazzjoni kun hemm traċċabilità u li kun hemm ukoll rapportar ta' ta' xi suspett naħseb illi Jekk dan kollu jsir allura affarijiet jitjiebu ħafna naħseb li kif xaħat għal fil-pajjiżi ċivilizzati iva għanna għan iktar regoli, pero naħseb illi dan ma jridx ikun biss il-kastana, jrid ikun prinċipju eh, globali. ħaj kollok fit pajjiżi li huma mobbija oħrajn li jibdu għalixxa, Sur Marino, nasab li kif għal Sur Zilman, irridu nitf'u pressjoni għal biex ikun hemm ħolqien ta' reġistru ta' trust companies kif ukoll għal entitajiet oħra bħal foundations biex bekkon l-ok beneficial owners fuq level domestiku naraw naqra l-ewwel x'inhu għaddej fuq level Ewropew u mbagħad nispondu bil-mod il-mod fil-fat dan li qed jiġu bil-mod il-mod. Grazzi ħafna sajjim Sil Paul Tank fis-sem il soċessi Demokratiċi. Grazzi. Grazzi kol eh, għal-mistiedna. Ma nafx eh, kem eh, qed titfa' sforz l-Iżvizzera fl-investigazzjoni ta' każijiet bħal dawn l kont sorpris meta nħares ċifri ta' l-FIU fl-Iżvizzera. Rajt li fil-fat għandha ferm inqas personal minn dam qabla ma' pajjiżi oħra din hija mistoqsija l sur Schmidt jifu ukoll kazijiet rapportati ta' transazzjonijiet eh, suspettużi li huma ferm iktar ferm inqas minn dawk fir-Renju Unit. Sur Schmidt. Iva, inti minn dak minn dak li għat u rejt ruħek njostiku ġifieri ma tenċ hemm riżorsi ma tenċ hemm tweġibiet faċli. Għax proponi sa' Sur Zilmen. Inti għattajt tgħid eh, li hemm bżonn ta' pressjoni internazzjonali biex l-Iżvizzera taġixxi. Il-Parlament eh, mhux mux ħagġiċi minna il-pressjoni internazjonali tista t-espandi naqra ġifir il-Parlament Ewropew eh, xirrit jammel biex upoġġi din il-pressjoni da' għalfejn defiċ diffiċli biex il-Parlament u l-Gvern Svizzeri jaġiċi. Grazzi. I'll try quickly. About the resources, fuq ir rizorsi eh, ma nafx, eh, l-unika ħaġa nista' ngħidlek hija illi eh, meta nitkellem mal kollegi huma jgħidu illi fil-fatt għandhom inqas rizorsi, ġifieri ma nafx. Ma nista' ngħidilkom illi Franċiżi, Ġermaniżi, għan kollha, kollha jgħidu li għandhom inqas kollegi, ġifieri naħseb din realta realtà għal kulħadd Sir President, nistan waqqaf l-istaff tal-FIU u ta' 20 fl isvizzera 150 fil-Renju u 300 fil-Kanada. Ejja, dan huwa biss indikattiv, pero huwa veru. Iva, naf li iktar diffiċ li biex eh, nwiġabna fil-li ftit għet jgħet mbessan barra. Punti uħar pero eh, fuq l-FIU saħna nċifu ħafna informazzjoni ma jatuna informazzjoni, l FIU tana jatuna informazzjoni minna FIU soħra, eh, netkelmu dwar informazzjoni li għana ma nistawx nużaw, pero nużaw biex niksbu indikazzjonijiet, pero l-informazzjoni ma nistawx n nresquwa fil-qorti, ġifiri ehm, trakfa filma kull kull kull affajju ta' informazzjoni l-affajju għaj u din ta' dija li li u naħseb li hawnhekk miex kwistjoni ta' riżorsi, hija kwistjoni tal-filosofija wara dan kollu eh, Ġifiri, eh, kemm għandek informazzjoni li effettivament ma tistax tuża fil-qorti, ġifiri din, eh, din hija zona griża, din eh, li rridu nindirizzaw vera jista' jkun li hemm għasta personal, pero ma nafx kif tista' tqabbel li lix pereżempju Renju Unito ja fermi ferm ikbar mill-Iżvizzera. Grazzi, Sur Zilmen bil-pressjoni internazjonali, din il-kussjoni ta' pressjoni internazjonali u argument storiku tafu li fl-2008 kien hemm ehm, il-punt ta' segretezza bankarja eh, u nafu li eh, għadit leġislazzjoni fil-fat kien hemm eh, bidliet bibliet sinifikattivi u dawn l axar f'daw l axar 10 snin, kważi kważi kien hemm bidliet eh, kbar fuq il-kumpanija Shell illi qed jinħolqu fl-Iżvizzera naħseb eh, hemmhekk skoprejna loophole kbira, nuqqas kbira għaliex eh, kien konna tassew inklużi fil skandu tal-Panama Papers kien hemm kollegi minn madwar id-dinja fejn f'kull każ kien hemm kien hemm xi rabta Svizzera jew xi minn Ġenevra jew inkella mm, xi kumpanija fiduċjarja, ġvera naħseb li jekk nagħmlu pass pass żgħir kien hemm eh, iva kien hemm fil fatteġ il-partit ċellugi l-ressa eh, xi proposti fil-Parlament però ġew ġew injorati. Però l-istampa li qed naraw hawnhekk hija aħna mitħla magħha qed naraw xettiċiżmu meta meta l-impuls meta l-impuls jiġi internament, forsi meta jiġi jiġi jiġi minn barra nistgħu nagħmlu nistgħu nagħmlu iktar. Din dan huwa spunt tiegħi. Iva kell l-istess ideja fuq l-Lussemburgu wkoll. Mela issa jmiss is-sur Luke Kirchbok. Grazzi ħafna sur President. L-ewwel mistoqsija tiegħi nixtieq nsaqsija lis-Sur Schmidt u nixtieq nerġa' nsaqsi fuq dak li għadu kemm għal Pol Tank, ġifieri fuq ir-riżorsi illi intom għandkom dispożizzjoni tagħkom. Tistgħu tgħidulna kif ehm, ix-xogħol qiegħed isir kemm hemm bżonn ta' ħaddiema ħalibek tavalwaw dan il-rapport ta' għat ta' suspett bil-rizorsi li intomandkom. għandkom. Kemm tistgħu tkopru STR, su kemm eh, għandek uh, idea tal-istatistika forsi inti l-istatistika diffiċli fl-Svizzera, statistika tgħidilna kemm minnaw minn dawn ir-rapporti li qed ikunu evalwati b'suċċess u għaparti minn hekk fuq il-FIUs dawn huma biżejjed biex naraw eżattament eh, illi dan qed ikunu koperti allura x'sar kien hemm iktar nies li qed jaħdmu fuq livell indipendenti ħalli jkun hemm iktar każijiet li jistgħu jkunu koperturi, jiena nixtieq nkun naf ukoll fuq dan. Mistoqsija oħra nixtieq nsaqsi lir-rappreżentant tal- Mr. Lutz fil-fat, nina nishtiq insaqsi jekk il-professjoni tal-avukati, meta tgħidu li doħat ikunu koperti dan għat kopru kol nies li jagħtu pariri legali f'ċertu każijiet partikolari jekk ikun hemm xi ħadd li jgħid li mxħa jgħacċetta ħlas għal parir legali Umbat allura il-fatti legali kif ħajkunu stipulati blaħjar mod anka f'każijiet illi forsi suppost għandhom ikunu koperti, xinu għal iktar diffiċli fl-attivitajiet tal-intermedjarji finanzjarji? Jista' jkun illi ikun hemm xi eh, accountant illi fil-fatt ikun jgħid jikkontrolla il- U l-attivitajiet anka jekk pereżempju l-avukat ma jkunx ta' il-kriterji tiegħu kollha bħala avukat u pubblika dan kollu minn ħajibda sur lot sik jogħġbok. Iva, jiena naħseb jekk ħajkun hemm persuna privata illi tintalab għal parir Naturalment, mbagħad ħajkun hemm il-sikri professjonali li ħajkun kopert. Iżda jekk aħna naraw li dawn l parir legali jistgħu jwaslu biex ikun hemm xi partikolari illi jispiċċa fil-proċedura ta' ħasel ta' flus biex l-lura l-avukat jgħin lil dawn il-persuni aħna nafu li rridu nkunu ċari wkoll illi dan ikun hija ikun kopert anka fl-artiklu 305a tar-regola ta' li għanna fil- um, kodiċi kriminali. Iżda anka jekk wieħed avukat ikun jew persuna privata tkun qiegħda tejn jew kella taħbib b'xi mod jitassisti b'mod li mhuwiex ovvju anke lil persuna se jekk fl-infrastruttura finanzjarja jkun hemm xi flusi li pereżempju jispiċċaw Eh, jiġu mit-Turkija pereżempju, aħna ma nistawx insibuhom iktar u fil-opinjoni tiegħi naħseb illi il-każ ikun ijat iwassal ukoll għal possibilità ta' ħasil ta' flus allura jista' jkun ukoll sanzjonat. U l-affarijiet l-oħrajn jistgħu jkunu rilevanti wkoll. Issa għandna l-FIU u l-STR. Naseb l-axar STR li rċevejt u l-ideja fl-Svizzera illi aħjar ikonna rapporti ta' kwalità aktar mill-li ikonna kwantità ta' rapporti għal raġunijiet ovvi. għaliex issa mit-tendenza illi jkun hemm aktar kwalità mhux kwantità. Mela, nista' niċċitalkom din l-istorja dwar l-STRs pajjiż Afrikan eh, li għandu riserva ta' żejt huma għandhom investigazzjoni dwar korruzzjoni eh, fil rigward ta' persuni importanti u ħut ta' mill-pajjiż um oħrajn qed jistaħbew. U permezz tal-FIU MROS irċevejt għaxar banek rapport illi kellhom kontijiet għal żewġ persuni u minn daw kellna tliet kumpaniji involuti. F'nofstanar jiena ktibt il dawn il-banek u waqaft il-kontijiet, ifriżajt bekk il-flus fil-kontijiet u tlabt għal rekords tal-bank. Dawn u rew illi il-maġġor parti tal-flejjes issa jinsabu b'nadi oħra. Minn dak iż-żmien law jiena ftaħt assistenza legali mar renju Unit għaliex parti mill-problema wkoll tinsab hemmhekk. U wara naħdem tajjeb mar renju u l-tajna, minux, u ranġajna l-affarijiet biex nivestigaw dan il-kas. Issa, il-problema jadin. Il-predicate offense, ġifiri, il-rejata unnek, jinsab fl-istat Afrikan li t referu għalih. L-istat Afrikan tajib jew ħażin jiġi meqjus bħala pajjiż korrott ħafna minn perspettiva pratika se tkun xed situazzjoni diffiċli xe kien nitlob il-gvern eh, tal-pajjiż jgħid jekk humiex eh, korrotti u jekk il-Ministru għall-affarijiet eh, tar rizorsi u xkorrot ma nafx jekk ikollix bizzejt evidenza biex nispiċċaw il-qorti u għonek tibda diffikulta sa' issa ma tantx kelli xogħol fuq dan il-każ, iżda niġu għal dak u allura ċertament eh, rridu mbagħad naslu għal sitwazzjoni fejn u ftehim anki fimkien mal-kollegi mir-Renju Unit. Imbagħad għandna ranġamenti ta' kontratti fost il-pajjiżi involuti, ġifieri fejn ikonna skambju ta' informazzjoni mingħajr u mingħajr xkien Għalix, jekk jina jkolli nibat eh, informazzjoni li l-kollega f'pajjiż ieħor, forsi rtnaddi minn eh, ċertu kanali li jieħdu żmien, però l-Egmont Group eh, m'għandux dan il-problem. Il-konsekwenza però hija din, ma nistax imbagħad nużaw din l-informazzjoni fil-qorti. Dik hija l-istruttura tal-Egmont Group u allura m'hemm xejn nistgħu nagħmlu. Jekk permezz tal-FIU jiena insir naf. Unki semmejt dak il-kas ta' korruzzjoni fejn eh, kien hemm talba l-informazzjoni f'kont fl-Iżvizzera ra permezz l fiu għamilna skambju ta' informazzjoni. Issa biex huma jużaw din l-informazzjoni irridu jibatu request talba formali lill iżvizzera bil-miktub. Minn hemmhekk imbagħad eh, nispiċċaw problema li tispiċċa l-qorti u din tirrikjedi ċertu żmien. Ċertament huma jafu l-informazzjoni, aħna wkoll l-FIU wkoll, però ma jistgħux naslu għal qorti għal dik hija s-sitwazzjoni. M'hemmx mod kif nistgħu nbidlu din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna naħseb li ħana finna x'numa l-problemi mela forsi nitolbu l-Sur Marino sabiex jatina l-aħħar kumment u bat rridu nħarsu lejla l loċ ħana jekk nkonkludux. Uh, uh, Naħseb minn dak li smajt minn Sur Schmidt li wara li l-informazzjoni tat mill-ġurnali e kien hemm l-informazzjoni dwar il dawn il-azzjonijiet suspettużi, allura il-banek saru jafu kol dwar situazzjoni, allura rridu nifukaw fuq il-klienti għaliex il-banek irridu jirrintraċċaw il-kontijiet jekk dawn kienux fisem persuni politikament esposti u minn hemmhekk insiru naraw Skużani jgħid Sur Schmidt li ma kienux. U allura mela il-banek Svizzeri f'dan il-każ huma problemi le kontijiet ma kienux fisem PEP, kienu fisem persuni kummerċanti ta' żejt kien jider li huma ħalsu u xaħmu lill-uffiċjali. Iżda mhumiex e, peps, e, ma kienx il-peps li kellhom kontijiet fil-banek Zvizzeri. Kajna politiċi exponierte Person. Ġifir ma kienx hemm persuni politiċi li kienu involuti indirettament, ok, tajjeb, fimna. Skużani, ma naħsibx li l-ebda bank fil-Svizzera illum jaċċetta PEP illi ikun involut bizzejt f'xi pajjiż diffiċli ma naħsibx li jitlu għalija din il-biċċa tax-xogħol. Good, għal next uh, Michel. Tajjeb issa jmiss l-Sur Toirer għal liberali mbagħad għandna Sur Orba u tnejn oħra mbagħad nieqfu fil-ħin jekk ikonna ftit jien nisimgħu li Sinja Gomez. Grazzi ħafna sur President jiena naħseb li smajna saċertu affarijiet importanti u għadin jider jgħat jider bieċar li għanna problema illi jekk aħna ikonna flus illi jistgħu jsiru mingħajr nkunu trasferiti mingħajr xkiel għad raġuni jista' jkun hemm evażjoni ta' din il-problema tal-ħasil tal-flus jekk ikun hemm aħna li traċċar trasparenti Iżda hemm xi ħadd li mhux qed l-informazzjoni allura f'din il-katina ta' ċaqliq tal-flus. Tista' tgħidilna x'tib ta' bistliet huma possibbli ħalibek aħna nkunu nistgħu inkopru eh, dawn il-flussi tal-flus u nżommu rendu kont u apparti minn hekk jiena fimt sew anke għandi mistoqsija nixtieq nsaqsi lis sur Schmidt illi din il-kwistjoni tal-anonimità jew is-sitwazzjoni li għandha x'taqsam ma' dawn il-stromen eh, fil fat hija xi ħaġa illi relevanti f'dan il kuntas li aħna nkunu noqogħdu attenti ma jkunx hemm dawn ix-shell companies iktar, dawn il-postbox companies, jiena naħseb illi jista' jkun hemm allura xi kostruzzjonijiet jew istituzzjonijiet differenti bħal trusts jew funds kif nistgħu niskludu attività illegali fil-ġejjin jew almenu naraw li dawn in-nies jitresu qudiem is-sistema ġudizzjarja. Grazzi ħafna nitolbok biex twieġeb fil-qosor jekk jista' jkun. Clear that if we Huwa ovvju. Jekk nkunu nafu minu min, ekkun kollox eħfef għalina, iżda reati twet u matul żmien anki minn persuni li nafu. U allura għahfef jekk ikonna struttura li tmexxi l-flejjes minn banda għall-oħra, jekk ikonna l-mezzi kif ikunu nafu malajr malajr min qed jagħmel dawn l-azzjonijiet. Ovvjament imbagħad ikun eħfef li nsibuhom dawn il-persuni u dawn l-istrutturi. Biex noch jemand was dazu sagen? Bimxat tiħor li xtiqżib ċaġum dak l-għadu kam intqal, mistoqsijiet oħra forsi Sur Tojrar, nistaw unbat niddiskutu għom fl-imkien ħalina u fejna tem ċertu nqasijiet. Sur Tilman? Biex nżid illi jekk ikonna ir-regoli STF li jiġu applikati kullimkien, allura ma jkonix il-problemi u għanna dimna bħalissa, pero minna l-oħra, laqwa mod kif aħna naċċertaw illi din il-katina ta' informazzjoni ma tfixkilx is-sistema ewa illi aħna ninfurzaw b'saħħa il-liġi, però mhux dejjem huwa l-każ. Okay, the next is uh, Miguel Oban von der GUE. Eh, gracias, presidente. Me gustaría dirigir dos... Sir Miguel Migu. Lutz, los gabinetes... Zewċ mistoqsijiet għas Sir Lutz. Mela, kumpaniji Svizzeri tal-liġi għandhom vantaġġi kbar brabta mal-banek, iġifiri meqawx taħt is-supervizjoni. Iżda, ikun hemm regolament eh, autonomu. U kif smajna qabel, 90% tal-kumpanija Fonseca kienu ġestiti mill-avukati, 10% biss mill panek bekk. Intom tqisu li Mossack Fonseca u l-klienti tagħhom li jażlu avukati Zvizzeri hija xi ħaġa brabta ma' nuqqas ta' supervizjoni u mbagħad nafu illi l-FATF tirrakmanda illi l-avukati għandhom iwet u due diligence ġifiri jaċċertaw li l-attivitajiet intermedjari jimxu skont rekwiziti legali f'kull parti tal-katina voluta Iżda, differenza tal pajzi oħra tal-Europa, dawn regoli mhux applikati fl Zvizzera kif smajna ukoll opportunitajiet oħra taħdan il-kumitat fejn diskutajna punti bħal dawn. U allura persuni marufa jew persuni eh, korrotti jew undun tankerin in puċi ta' l-ex kunu involuti f'sitwazzjonijiet bħal dawn. U allura għax ma jkunx hemm due diligence ikun hemm vantaġġ kompetittiv għal dawn l-avukati Svizzeri u x'jiġri jekk l-FATF mbagħad u r-rakkomandazzjoni tiegħu jiġu applikati. Kollega, li kiku titkellem daqsxejn iktar bil-mod kiku traduzzjoni nkun nistaw nifmu ħafna ħjar. minn ħaj jiġi bisurlu? Also ich weiß nicht, ob ich bei diesem äh, hohen Tempo wirklich alle Details Grazzi, Iva, jekk fimt mistoqsija sew, għas ma nafx eżattament. Il-vantaġġ tal- Val-avukati meta mqablin mal tal-uffiċċju tal-avukati meta mqablin mal-banek. Aħna nasbu li jekk it-tnejn ikunu attivi fl-intermedjarji bħala intermedjarji finanzjarji ma nasibx li hemm vantaġġi għal dawk l-avukati li ikunu intermedjarji finanzjarji meta mqabbli ma' dawk li jkunu direttament mqablin mal-banek minħabba li kollha għandhom l-istess livell u qegħdin fuq l-istess pożizzjoni. Issa jiena nista' ngħid li m'hemm l-ebda kontroll illi jista' ikun imqabbel ma dak it-tip li ħajkun hemm bżonn f'dan il-kuntest aħna nafu illi jekk kulħadd tiġi pruħu kif suppost il-kontroll, mbagħad jista' eh, jivverifika li dan huwa minnu jekk le jista' jkun hemm ċertu sanzjonijiet jekk jkun hemm każ ta' każ ta' ħasil tal-flus, kulħadd huwa l-istess qudiem il-qorti qudiem is-sistema ġudizzjarja. Issa, id-design fil-mija ta' kumpaniji li huma mexxin minn Mossack Fonseca jiena naħseb illi għandna daqsxejn ta' great zone u minn mill kienu l-avukati li kienu involuti aħna nafu li dak li għandu x'jaqsam ir-regolamenti aħna nafu li kien ċertu strutturi u anka fuq eh, id-diretturi innominati li kienu ħajkunu voluti u l-ħar sarija kif qed u il-flus u x'tib ta' kontroll aħna jista' ikonna u l-kontroll li jtissir minnaħa tal-avukati u kiku il-kontroll sar sew u din dan ħasil tal-flus kiku ma kienx ħa jise. Kienem manka l-posta involuta ħabba li kienem itri li kienu involuti anka eh, e-mails kienu għed ikunu mibota anka kanna l-ura involvu anka l-internet providers eh, jekk hija l-posta jew inkella li għattati din il-konsulenza jun kalla jekk eh, l-avukat nasib li għamda xej differenz fil-kwalità tal-pari legali le, u li għamma konċetni bis-serjeta jina naħseb illi skont 305 għad ah, dan huwa kopert dan l-artiklu jgħat kopri kull tip ta' persuna tista' tkun attiva f'dawn il- tip ta' attivitajiet ta' intermedjari u apparti minn hekk x'tib ta' personalitajiet qed ikunu koparti aħna minnaħa tal-Iżvizzera din nisibu diffiċli biex iweġiba din il-mistoqsija. Hemm bosta raġunijiet differenti għalfejn min jiġi jikun jistabri ruħu l svizzera jekk din jiex xi ħaġa li esklusivament għandax x'taqsam mal-ħasil tal-flus ma nistax inweġiba ma sibx li din hija xi ħaġa li nistgħu nispjegaw aħna laqas le. Meta nħares lejn l-arloġġ tfadlna bis sitt minuti għal żewġ mistoqsijiet, sur x'mert jikkirġbu. I'm not sure there is not a misunderstanding. ċert li mhux qed niftehmu hemmhekk. L-avukati mhux il-problema. Ejja nieħdu l-eżempju ta' avukat jew professjonista f'Ġeniva li għandu l-firma fuq kont tal-Bank Ġeniva. Il-problema il soluzzjoni tkun il-bank li jiġi regolat. L-istess persona persuna li kolla l-firma kif kont li jkun f'Renju renju Unita, allura problema ma tkun f'Londra, ġifiri hemmhekk is-sitwazzjoni tiġi regolata u jekk ir-Renju Unit mbagħad jagħmlu STR, allura hemmhekk nistgħu aħna nfittxu l-persuna involuta issa dwar il-kas ta' Spanja. Eh, Kenna il-kas Rodan, jek tiftakru, eh, il-kap tal-Gwardja Sevil, xaħġa li għamilna f'Ġeniva, għattajna snin fuq il-kas, kena assistenza tajba ħafna minn Spanja, menx problema ta' avukati jemmek, u nista' ngħidilkom illi lanqas fil-kas li ħorma avukati involuti, il-problema hija il-banek illi jżommu il-flus. il flus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 Sorry to hear there's a problem with statistics. Hemm problema bl-istatistika fl-Iżvizzera xi ħaġa li tmur kontra eh, ċentru finanzjarju tant responsabbli f'żurik u oħra. Mela, anki s-sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm ġbir ta' fatti fuq każijiet anke jekk ikun hemm negozjat, eh, Ċertament irid ikun nafu s-sitwazzjoni x'inhi biex bekk inkunu nafu jekk hemmx responsabilità involuta jew le, allura dik hija possibilità U jiena mħasba wkoll dwar dak li smajt li m'hemmx biżejjed finanzjament biex ikun hemm sistema ta' regolamentazzjoni fl-Iżvizzera u naf li rati ta' taxxi tagħkom huma nofs il-rati li jinsibu pereżempju fid-Danimarka u forsi jekk tistgħu tiffinanzjaw dawn il-azzjonijiet mod aħjar. Mela, dak li għar Sur Lutz u anki brabta mal-mistoqsijiet ta' Sur Xtaq Xtaqt aktar ġbit konkreti dwar dak li għandu xaqsam ir-revelazzjonijiet mill-Panama Papers, ġifiri, u anki kemm intom tamlu kontrolli fuq persuni illi intom tpoġġu fil-kategorija ta' dawk illi mhumiex qed jagħmlu offert suspettużi, ġifiri każijiet ta' riskju baxx għal dak li għandu xaqsam konformità ma' regolamenti ta' ħalis tal-flus. mbagħad brabta mal-mistoqsijiet ta' Miguel dwar regolamentazzjoni, x'inhi natura ta' regolamentazzjoni regolamentazzjoni tal-avukati. Hemm entità waħda, intom għedtu li intom entità eh, li tirregolaw lilkom infuskom, però għandna sistema fragmentata li dispiċini jgħid eh, eh, li fil-Kas Unit is-sistema hija fragmentata u din ma tenġ u jekk hemm sistema U jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn dak li jkun jitlef il-liċenzja? Is-żewġ mistoqsijiet. Diġà issemmew u kienu wieġba fil-prezentazzjoni. Waħda minnhom il-sossija ma kienieċ ehm, fil-fatt possibbli nwieġbuha u t-tieni mistoqsija kienet anka fid-dokumenti jiena mhux ma nasibx li ħadd għandu tort jekk inti ma konċaw fil-bidu. Mela ħanibda fl-aħħar avukat jista' jitlef il-liċenzja tiegħu jekk ikun involut f'każ ta' ħasil ta' flus u anka jekk eh, ma jkunx jett rispetta regoli 90% tal-avukati u tan-nutara huma membri tal-SROs iżda hemm xi 10% illi huma fl-SROs u allura aħna nasbu li hemm da xejn ta' frammentazzjoni u hemm xi 15% tan-nutara u l-avukati illi huma konsidrati bħala avukati li mhumiex ta' riskju għal din raġun li ħajkunu sottoposti għal kontroll ta' kull sentej jew tliet snin. Kemm hemm avukati hemm xi għaxar telef madwar 945 huma marbutin ma' Saros. Sir Tilman. Għanna u kol numri brabta ma' rapporti ta' attivitajiet suspettużi, smajna dwar il-kwistjoni tal-avokati li jem 80-90% anki brabta ma' l-aspet fiduċarju ta' Monsak Fonseca u nafu illi kienem eh, numru ta' kazijiet li ġew mresqa minnaħa tal-bank illi qabżu l-eluf fin-numru iżda pala ammunti u numri ta' avukati kien hemm 10 biss Kena l-aħħar revizjoni xifti ta' xurilu u rajna illi huwa diffiċli minħabba l-istatistika, pero il-ċifri jeżistu u tajnjom l ftf ATF u dawn tarawhom fil-rapport. Iva smajnik, sitta u nofs s-sassur Finch għadu jrit jitkellem fissem li jeftidi kieġbuk fil-qos. Jisnu jadnaf da fragu. Unbad nkun Thank you, Mr. Chairman. Uh, panelist. Sir President, Kif forsi fintu anke minn kommenti ta' qabel, l-attitudni tal-Parlament għal dawn is-setturi waslu għal falliment tal-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u għalhekk ir-Renju Unit ivvota eh, biex nitilqu minn din l-Unjoni. U wara aħna nistgħu nkunu f'sitwazzjoni simili pal tal-Iżvizzera f'rigward ta' servizzi finanzjarji matul il-mandat tal-Kumitat kien hemm dawk li qalu li għandu jkun hemm anki eh, xi ħaġa simili għal liġi brabta mal konformità tat-taxxa. U allura x'inhuma l-femit professjonali tagħkom dwar sitwazzjoni fejn din titfal fis seħħ Nafu ħafna istituzzjonijiet finanzjarji li huma involuti u temnu illi l-Unjoni Ewropea, l-Iżvizzera u r-Renju Unit f'termin ta' klienti u kumpaniji ikunu aħjar minnar l-FATV sej? Għan xwierige fraga di vi. Li mistoqsija li naħseb illi għandax taqsam mal valwazzjoni tana. Professor Marina, forsi tista' tgħid inti xi ħaġa fuq din mistoqsija. Uh, Strument jena naħseb illi din il-ħaġa tgħinha trasparenza. Iżda l-problema tmur lura wkoll lejn l-Istati Uniti għaliex jekk il-kontijiet jinsabu hemmhekk, allura memx skambju simmetriku ta' informazzjoni. Allura il-flejjes jgħaddu mill-Ewropa, mill izvizzera l-Istati Uniti u dik problema. Allura meta morru lura situazzjoni ta' situazzjoni soluzzjoni legali nistgħu nsibu, din hija li forsi billi aħna nikkollaboraw mal-Istati Uniti Jġifiri konna interkonnessjoni u l-Istati Uniti ikollhom ħafna problemi brabta mar reġistri ta' dawn is-sidin għaliex jgħidu l-leġislazzjoni federali tabbliga illi huma ma jagħmlux hekk brabta mal ma' din is-sitwazzjoni. Iżda din hija l-unika soluzzjoni illi mbagħad tista' tiġi segwita mill-kumplament tad-dinja. Xtaf mhux se ħadsix bedanke. Tajjeb, mela, bekk jiena nirringrazzja l-erba kelliema tagħna. tafu li jekk kif jaddi il-ħin il-mistoqsijiet tonnom isiru aktar diffiċli. Anna Gomez qabel ma nagħlqu nixtieq li ta' tkummentaw dwar xikun hemm eh, f'termini ta' kontroll ġeniva prabta mal-Freeport għaliex nafu li din hija sistema effettiva ħafna għal ħasil tal-flus u anki biex wieħed eh, jieħu il it mir-reati. Grazzi ħafna ma nilbson tweġiba issa u dan huwa punt li se nerġgħu niġu għalih, punt illi diskutajna fl-Lussemburgu u tapplika wkoll għal Belġu pajjiżi oħra fejn il-flus ta' prodotti inkluż eh, xi tipi ta' isma jistgħu jiġu trasportati permezz ta' dawn il-freeports, kif sejħa freeports, u bekk eh, ma jkunx hemm trasparenza. Grazzi lil kulħadd nittama li bekk mbagħad inkunu nistgħu niddeċidu dwar il-passi li jmiss fil-laqgħa li Grazie Grazzi ħafna.